Okay, welcome everybody. I'm so nixtieq nilqa' lil kulħadd. Eh, sfortunatament m'hawnx ħafna membri hawnhekk ma ovvjament se din il-laqa se tiġi mxandra fuq l-internet għalli bekk kullħat ikun jista' jisma' anka wara li kun ikkonkludiet. Din il-laqa tiġi organizzata fil-kuntest tal- l-adozzjoni reċenti dwar regolament fuq il-manipolazzjoni fissu eh, u eh, dealing ehm, ta' dawk li jaħdmu ġo kampanija il Mar, u eh, l-anwa li nevalwaw il-proposti tal-Kummissjoni jekk dawna jindirizzaw b'mod adegwat l fis fissu u jekk dawni wieġbu għal nuqqas effiċjenzi fil- direttiva li diġa għanna għalin mekati il-rapporter fil-parlament għalek l-ewel qabel kollox senna l mikrofonu l-Arlin sabiex tatina ftit dettalji fuq dan is-suġġett kif ukoll xi tħassib li forsi għandha. Grazzi ħafna President. Iva jiena ferm kuntent li għandna dawn l-esperti fostna llum li se jaqsmu magħna l-informazzjoni u l-arfin tagħhom u għandna membri ta' kwalità hawnhekk, membri li jifmu l-kwistjonijiet, jafu jisegwu l-kwistjonijiet, ma tantx se ngħid ħafna illum għax nixtieq li llum nużaw bħala proċess ta' talim ħalli bekk nkunu nistgħu nifmu iktar il-kwistjonijiet li għandhom xjaqsmu dwar l-abbus tassu eh, li ikun hemm bil li sir ġew il-kompanija illegalment u il-Kummissjoni tipproponi li tirrevedi id-direttiva tbidel din id-direttiva fir-regolament ħaġa li tagħmel sens imbagħad dawn il-kwistjonijiet jistgħu jiġu diskussi bi grupp ta' esperti in kamera qabel il-bidu tal-kumitat kont interessat li rajt li f'xi stati membri dawn ħadu d-direttiva u żiedu xi affarijiet, jizidu xi proposti li għedin fil-proposta l-ġdida li l-Kummissjoni Eh, se tressa għalhekk għal darba meta niġu sabiex nistudjaw direttiva l-ġdida li tirrekedi li sanzjonijiet kriminali eh, jitlu fis-seħħ mela għal darba nirridu ngħidu li dan huwa progress sinifikanti għax aħna tallimna waqt id-diskussjoni li kellna li erba eh, stati membri biss setgħu jresqu n-nies il-qorti u tal spiss l-awtoritajiet tal-pulizija rridu jsegwu l-każ ma nasibx dan għal mod l-iktar efficienti u effettiv ta' kif nistgħu nagħmluh dan għalhekk vera nilqgħu nilqaw il-proposta tal-Komissjoni u għet nistenna bil-ħerqa sabiex nisimaw id-dettali sabiex naċċertaw li dan il-regolamentu direttiva jaħdem fil-prattika. Ir-raġuni l-għala xaqna insaxħu dan ir-reġim u xaqna nirrevedu direttiva li ovvjament il-qafas dwar l-abbus tassu qafas essenzjali tal-agenda tal-reforma nixtiequ nkatru l-fiduċa u l-possibilità li l-kumpaniji Ewropej itellaw il-kapital u nafu wkoll li xejriet fil-teknoloġija iswi eh, finanzjari iktar integrati, pjattaformi ġodda ta' teknoloġiji ġodda u nafu li l-possibilitajiet l tal-abus tas-suq dawna eh, tkatru u dan ġi konfermat ukoll waqt id-diskussjonijiet tar-round terna li kellna li tar-round table kun hemm iktar postijiet dan ma jfissirx li għandna iktar abbuz imma iktar diffikultajiet sabiex nagħmlu l-monitoraġġ tal abbuz jew inkella li dan jinkixef għalhekk irridu aħna għam dawn ir-regoli għalli bekk nkunu nistgħu niġġieldu kontra dan l abbuz fil-plattaformi kollha ta' kummerċ u fissem il-grupp tiegħi jiena nemmen li għanna jkonna livell indaqs fl-applikazzjoni tar regolament f'dan il-qasam għax ta' eh, dawn il-postijiet jikompetu bejnietom ġifiri ma tkun xi ħaġa ġusta li entità jkollha iktar responsabilità regolatorja minn oħrajn. Għalhekk eh, jiena favur l approċċ tal kummissjoni sabiex kun hemm aġġornament twessih tal afas waqt li jkun hemm innovazzjonijiet eh, dwar il-ġrida kontra l-abbus ta' suq mux għet nitkellem dwar il kontenus tal-emendi individuali li saru nafu li naf li l-membri se jamluħ dan, ma jena naħseb li l-iktar emendi l-gbar u importanti huma twessiħ tal-ambitu eh, definizzjoni ta' inside information naf li rridu aħna nistudjawhom dawn id-definizzjonijiet naraw jekk dawn huma effettivi li jistgħu jiġu implementati miżuri sabiex eh, il-prevenzjoni u detenzjoni eh, jiġu mtejba u mbagħad li jkun hemm ikxif pubbliku tal-informazzjoni fi kumpanija mod illegali li min jikxef eh, u protezzjoni għal min se jikxef kif ukoll sanzjonijiet. Importanti li din il-proposta ġiet imwessa sabiex tkopri sigurtajiet fuq kull posta mifit u eh, kif diġat naraw li xi stati membri wessaw dawn l-affarijiet fil-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom stess. Waħna ferm kuntenti li qed nilqgħu il-fatt li l-ITS eh, dawn l u huma inklużi u li l-kummerċ fil-komoditajiet ukoll se jiddaħ ħalf taħt l-ambitu u minħabba r-rabta bejn il-proposti mar u mifid, importanti li jena naħdem mill-rib ma' surferwer ħalli bekk naċertaw li l-proposti jkunu konsistenti u nevitaw li jkunem arbitraġ regolatorju għal darbohra se nirrepeti ruħi li il-messaċ kien ċar li jkunem iktar postijiet iktar diffiċli namlu l-monitoraċ li jinkiċef l-abbuż u forsi għanna namlu iktar mill-OTF li huwa propost fil-proposta ta' mifet. Nasab ċerta nalqawnek għax ma nixtieqx nieħu nieħu wis eh, ħin ħalli bekk nkun nista' ngħaddi l-mikrofonu l-esperti jiena ferm kontenta li għedin hawnhekk magħna llum ħalli bekk jistgħu jgħinuna nifmu aħjar dawn il-proposti. Grazzi ħafna għalin. Għalek nishtiq nilqa l-kellima tagħna jiena ferm kontenta li jedina hawnhekk naseb liktar ħaġa sempliċi li intkom titkellmu skont l-ordni li janna fl-agenda sakemm din mhux se tikkawża xi problemi għalikom qed nara li hemm min qed jagħmel sinjal pożittiv prasu ġifieri tajjeb ħanna lokakom ħames minuti, jekk għandkom imma diskors ta' seba minuti se jkolkom intkom taqtaw id-diskors, ma tistawx titkellmu malħajr għax l-interpreti ibatu, ġifiri mbat ħam waqqafkom, bat ħat titilfu 30 sekonda, ġifiri jekk joġobkom zommu mal-ħin imma taqrawx b'veloċità għawija. Guy CS, direttur ta' investiment eh, bil-grossa u assoċjazzjoni ta' ġestjoni u inti se tkopri l-ewwel suġġett. Iva, grazzi, grazzi President u membri tal-Kumitat li eh, intkom studentuna unek l-lum eh, l-Assoċjazzjoni ta' tal-ġestjoni fil-investiment eh, jirrappreżenta il-managers tal-assi u tal-fondi li eh, jagħmlu ġestjoni tal-assi eh, fir-Renju Unit li huma ta' xi 4.7 triljun euro dawn Nasjuma ta' klienti li l-maġranza tagħhom huma skemi ta' pensjonijiet jew investituri tal-beħ bl-imnut u aħna inħarsu lejn l-abbuż fis-suq. Rridu aħna naħdmu fl-interess tal-klienti tagħna rridu nżammu mal-standards u irridu aħna pal eh, mifitu oħrajn nkunu onesti u professjonali aħna nixtiequ li il-brokers il-sensar li aħna nużaw um, u l-kumpaniji li ninvestu fihom li juru eh, standards vera ola ta' imġiba u trasparenta onesta għalhekk il-membri tagħna huma impenjati li eh, jimxu mar reġim eh, limitat ħafna u partikolari ħafna. U aħna mhux vis għanna il sem jew id-dejn tal-kumpaniji ħafna membri għandhom kuntat regolari mal-kumpaniji u dawn dejjem qed jitħattu magħhom jgħajmu tħassib informazzjoni sabiex biex natu valur lill-klijenti u kif tafu l-Kummissjoni u l-Parlament qed jirrevedu f'ħafna oqsma ir-rekwiżiti fuq il-governanza kummerċjali kif ukoll li wieħed jisarraħ iżjed fuq il- il-klassifikazzjoni, l aġenzija ta' klassifikazzjoni u dawn il-klassifikazzjonijiet għalhekk importanti li eh, tiġi konsidrata informazzjoni wiesa u ħaġa li regolaturi vera jħeġġu hawnhekk. Mbagħad dwar l-ambitu aħna napoġġaw eh, li eh, l-istrumenti li għandhom x'jaqsmu fuq is-swieq regolati u l-kummerċ jiġu inklużi kif ukoll dawk li jiġu kummerċati fuq MTF u um, London Stock Exchange MTF jimxi skont MTF u aħna nemnu u nixtiequ li dana jkompli ma nixqux li bekk ikun hemm suq falz li jinħoloq billi jsir il-kummerċ barra mill-Unjoni Ewropea. Imma ħadna nota ta' tħassib li l-proposta għandha effetti fuq territorji vera kbar u għalhekk dan ikopri pereżempju l-kummerċ fuq is su eh, Awstraljan jekk sem jista' jiġi kummerċjat fuq eh, l-Unjoni Ewropea fuq MTF. U dwar it-twessih tal-OTF su l profost li tinsab f'Mifid aħna ma nafux għadna kemm dan eh, ir-reġim ta' OT, OTF se jkun possibbli u mhux se nkunu nafu wkoll dwar l-istrumenti sħaħ li jistgħu jiġu kummerċjati. U il-proposti ma qed jekk dawn jistgħu jkunu proporzjonati għal dawn l-istrumenta kollha possibbli. Imma fejn l-OTF network tal- sensara ta' ekwita, aħna nixtiequ li dawn jiġu koperti sorta waħda. Aħna nasbu li f'kull każ dan huwa mistenni peress li eh, l-ekwitajiet li qed jiġu kommerċjati se jiġu kommerċjati fuq eh, suq tar regolaturi jew l-MTF. Aħna nasbu li iva għandhom aspetti pożittivi dawn il- proposti eh, napoġaw li l-burokrazija tintneħħa imma minn manipolazzjoni ta' sem jew inkella il-kummerċ mod illegali li sir ġewwa kumpanija eh, dan mm, għandna nillimitawk eh, u nirradikawk. Dwar l-iskambju ta' informazzjoni u dwar din li sir b'mod illegali għal-kem Iva li xie li din l-imġiba mhux aċċettabbli hemm xi imġiba li l-imġunat konsiderata bħala aċċettabbli imma rridu aħna nagħmluha mhux eċċettabli. U il-kumpaniji għandhom pereżempju um, jiġu kontrollati permezz ta' intervisti il-kumpaniji għatma ma jistgħu jkunu ċerti li l-informazzjoni li għana ta' eh, ma kienet relevanti u mhux relevanti għall-investitur u eh, jista' jkun li jkun hemm il-kummerċ illegali ġewwa kampanija minħabba dawn l-affarijiet għalhekk mhux faċli naraw kif eh, inti tista' tneħħi l-informazzjoni jekk eh, tismaħħax il-kumpanija ma tkunx obbligata li tagħmel din l-informazzjoni pubblika. Aħna dejjem appoġġajna l-approċċ tar-Renju Unit u mhux qed ngħidu li dan għandu jkun l-approċċ għall-Ewropa, l-approċċ tar-Renju Unit li ehm, għandu dispożizzjoni super ekwivalenti li l-informazzjoni ma ssirx disponibbli proposta bosta semmi dawn l-affarijiet napoġom dawn l-affarijiet. Imma fil-lużu attwali li għana fil-Renjunin hemm kwalifika. Iġifiri li l-imġiba tal-lużu jew il- l-analizi tal-informazzjoni eh, wieħed li juża su jista' eh, jħares lejha bħala falliment minnaħa tal-persuna konċernata li eh, tikkonforma mill-istandard ta' imġiba mistennija minn mm, persuna ta' pożizzjoni partikolari. Aħna għandna preferenza li nitilfu artiklu 6 għal ġifieri l-informazzjoni ġenerali relevanti milli ehm, nitħallew barra. Ġifieri li l-informazzjoni li tkun relevanti ma tistax tkun eh, użata. U eh, se nitkellem fuq dan il-punt iktar tard. Spectre il-kas Specter fuq l-arfin u il-kawzi. Għat hemm diffikultà fil-proposta jekk l-użu tal-informazzjoni għandha x'taqsam li wieħed jieħu azzjoni għabbażi tal-informazzjoni jew meta għandha il-persuna għandha l-informazzjoni. Aħna nasbu li l-insider dealing għandha eh, tirkedi li persuna taħdem għabbażi ta' informazzjoni, mhux mm, biss li persuna ikolla l-informazzjoni f'idejja, imma ovvjament dan ma mm, mhux se jippreveni orti li tiddeċidi li anka jekk m'għandix xi Eh, part jew provi partikolari persuna li kellha informazzjoni użata din l-informazzjoni. Il-test legali u l presunzjonijiet għandhom ikunu iktar ċari, Chinese walls, dan ir-rekwiżit huwa oli wis l-ebda laqaf fi lobby u lobbying dawn huma għola wis jiġifieri jridu jkun hemm arranġamenti salli bekk jitnaqas ir-riskju li tinkixef l-informazzjoni superviżuri tagħna għandhom jikkonsidraw is-sistema u l-kontrolli HFT iva ħa nikkonsidrawha ma narawx il-għala hemm ħtieġa li nidentifikaw eh, dana imma hemm possibiltajiet li niddiskutuh iva. Hemm xi safe harbors li jeżistu fil-direttiva dwar l-abbuż tas-suq, eh, inkluż eh, pereżempju li jkun hemm kummerċ ta' analiżi tad-data pubblika u darba oħra aħna nażbu li importanti li nerfettu fuq dawn l-affarijiet. Grazzi. I know five minutes isn't long. Naf li ħames minuti mhux ħafna, forsi tkun tista' iżid xi ħaġa ġalla darba naslu għall-mistoqsijiet. Għalek issa sena madi il-mikrofon sul verans il-deputat fil banka Pariba. Grazzi. L-investiment tal bnp għandu xaqsa l proposta MAR u MED biex jitlestu bosta prodotti finanzjari pal commodities u kol biex jittejbu dispozizjonijiet ta' ċertu venues pal ntf MTF u l-OTF għas supervizjoni tas-suq l-sfida li nikkoordinaw aħjar l-spot market u swieq finanzjarji li huma regolamentati minn aġenziji differenti f'kull ġurisdizzjoni dwar is-sanzjonijiet u l-inforzar. Aħna nappoġġaw it-titjib ta' miżuri repressivi billi naqdu sanzjonijiet amministrattivi effettivi u kwa sanzjonijiet kriminali f'ċertu każijiet serji. Dak li huwa importanti għalina huwa illi f'kull stat membru fl-Ewropa ikun hemm seta diretta biex jittieħdu miżuri disciplinarji u amministrativi jekk ikun hemm abbuż tas-suq mingħajr ma wieħed iserraħ fuq il-qrati. aħna aktar kawti f'rigward rigward ta' reviżjoni ta' ċerti kunċetti partikolari dwar il-kunċett ta' informazzjoni interna inside information aħna nifmu li proposta hija frabta mal-commodities u derivati u aħna nemnu illi ħtieġa li nkunu f'aktar konformità mal-kamp ta' applikazzjoni Per eżempju, l-informazzjoni pertinenti jekk mhix limitata għal ċertu strumenti finanzjarji sejra tkabbar u il-kunċett ta' inside information u ser ikollha effett detrimentali fuq is-sistema ta' monitoraġġ fuq il-proċessi fil-kumpaniji ta' investiment. Dan huwa punt sew importanti għalina u għalhekk biex niżguraw approċċ konsistenti Informazzjoni sensittiva fil-gwar tal-prezzijiet, informazzjoni materjali mhux pubblika għandha tinqabad biss mill-dispożizzjonijiet interni. Aħna wkoll jinteressana il definizzjoni ta' manipolazzjoni tas-suq illi tinkludi l il kunċett ta' prestazzjoni ta' aġir tas-suq behavior. M'għandniex kwistjoni partikolari dwar l-attempt għaliex aħna dejjem nirrapportaw lir-regolatur. Aħna jiddispjaċina illi tneħħiet il-safe harbor illi japplika għal prazzi tas-suq li aċċettata, pereżempju l likwidità il-ftejim tal-likwidità tal-fornituri li jeżistu f'ċertu ġurisdizzjonijiet bħal Franza huma aċċettati bħala prassi tas-suq dan jista' jgħin biex niżguraw il-likwidità tal-istoks u b'mod partikolari għan negozju tal-SMEs. Aħna wkoll irridu illi il-prattiċi pre-marketing jew pre-sounding illi mhumiex regolamentati llum mhumiex armonizzati fuq livell Ewropew illi jkunu parti mill-labus tas-suq ukoll għaliex hemm ħtieġa għal livell ugwali aħjar u dan huwa importanti għas-suq primarju u għat-trasparenza tas-suq primarju. Jiena nixtieq nikkonkludi billi nitkellem dwar l-HFT. Din mhix attività ġdida illa teżisti minn 20 sena ilu kienet kienet tissejjaħ arbitraġ iżda huwa minnu illi jista' jkun hemm żieda drammatika fit-teknoloġiji u dan jinkludi opportunitajiet ġodda għall arbitraġġ algoritmiku. Wara dan il-kunċett ta' high frequency trading hemm ħafna strateġiji aggressivi bħal pereżempju s single stock arbitraġġ vis a vis l-arbitraġġ fuq l-indexes jew il-baskets. Hemm ukoll atturi differenti għanna banek irregolati, kumpaniji ta' investimenti regolamentati, vizavi il-fondi li mhumiex daqshekk regolamentati. Għanna livelli differenti ta' trasparenza fl-attivitajiet tagħhom. Għal banek u għal kumpaniji li jinsabu fl-Unjoni Ewropea aħna normalment ikonna trasparenza ċertu attivitajiet msejħa algorithmic trading jistgħu jagħtu likwidità l-iswieq u jikkontribwixxu biex is-suq jaħdem ħarir jinaqsu l-spreads. M'hemmx jieda li din l-attività jekk issir b'mod tajjeb minn professjonisti jekk tkun regolamentata, jekk tkun monitorata tajjeb, tista' tkun detrimentali għall-integrità tas-suq għad nikwota unek il-istħarriċ eh, sifma il-li ġi publikat f'Diċembru tal-2011 Assoċjazzjoni Marufa tal-Istati Uniti u l-istudju AMF il-li ġi publikat fl-2011. Għalek aħna ma noppoġġawx l-idejat ta' limiti artifiċjali fuq l-avvanzamenti teknoloġiċi jew xi projbizzjoni aħna nappoġġaw l-ideja li jkun hemm liċenzja speċifika imposta għal kumpaniji li għandhom HFT. Dan jinkludi kumpaniji li mhumiex daqshekk regolamentati llum. lum per pereżempju kumpaniji f'pajjiżi terzi. Ir-regolaturi jridu jkollhom il-kapaċità li jiżguraw illi dawn il-kumpaniji li qegħdin jagħmlu negozju ikunu mamra sew f'termini ta' monitoraġġ u sorveljanza biex nevitaw illi jkun hemm abbuż potenzjali tas-suq. Grazzi. Issa ngħaddu għal topics wieħed u tnej. Naddu għal Carmine Dinoja il-Viċi Direttur Ġenerali ta' Assonim u rapporter fuq l-abbuż tas-suq ġewwa l-ISMI. Uh, thank you. <coughs> Grazzi, Signora President, Signora Rapporteur, Onorevoli Membri, u għatawnu l-gbira li għatawnek biex niprezenta ċertu ħsib dwar dan il-qafas tassu tal abbuż Ovvjament dan ir regol importanti biex ikun hemm il-fiduċja, però huma biss mhumiex biżejjed. Min-naħa li ikunu eh, Minn tajjeb, tekniċi, proporzjonati u ċari, speċjalment fiż-żmien ta' ċertezza ta' interpretazzjoni u meta jkun hemm sanzjonijiet ibsa minnaħa l-aħra regolamenti jridu jiġu komplementati minn supervizjoni tajba fl-2003. Id-direttiva tal-abbuż tas ta' eh, li jkun hemm divulġenza pubblika fil- billi dina l-informazzjoni konfidenzjali tkun il-bazi kemm għal proibizzjoni tal-insider training u kemm għall obligi ta' divulġenza. l abbusta suq kien tiġa il-bazi ta' ħafna stati membri għal reati kriminali, il-possibilità li kumpaniji idewmu id-divulġenza kienu limitati mill-Komissjoni u għallu li din it-tip ta' domin mandux ikun qariqi sabiex insalvu din l-inċertezza ħafna stati membri sempliciment qabdu ma applikawx id-direttiva jew inkella jippruvaw jiżgiċċaw minna permessa tal-linji tal-awtoritajiet kompetenti li ħafna drabi kienu ehm, ma jisarfu xejn meta jkunu għadin jitrattaw il-każijiet kriminali. Wara xar snin l bosta regolament eh, irrikonoxxa li hemm bżonn ta' differenza ta' distinzjoni U għalhekk hemm bżonn ta' divulġenza, però l-affarijiet mhumiex qegħdin sew għaliex li jagħmlu provaw jintroduċu dal-artiklu ġdid 61 e għal każijiet hekk biss. Qatt ma ġiet ikkonsultata mill kommissjoni Ewropea din il-biċċa l-ġdida u fil-fatt hemm żewġ biċċiet nieqsa, żewġ biċċiet importanti. Per eżempju, il kassa Renjunit imma waħa ġoħra kif intqal qabel. Fil-waqt li hemm bżonn isu li l-rabbus suq bħala u ta' sanzjoniet kriminali, hemm bżonn id-dettalji kollha mhux inħallu diskrezzjoni li rati sabiex nippermettu li ċittadini jifmu aħjar meta jkunu qegħdin iwet u abbuż jew le. Id-daqs ta' reat kriminali jista' jwassal biex il-pajjiżi jiddeċidu illi inaqsu l-likwidità tal-istoks u l-kummerċ. Il-istituzzjoni Ewropej ħeġġu dialogu bejn l-azzjonisti u l-kumpaniji. Però jista' jkun hemm imbagħad min iħossu limitat fil-kapaċità tiegħu biex jinnegozja. Artiklu 61 għandu jitneħħa, artiklu 12 għandu jħun konsiderazzjoni antika tal um, informazzjoni konfidenzjali l-nitkellem konfidenzjali fejn u wieħed 34. Meta wieħed jiprofa jizomma din ir-regolament li huwa tiġanda impossibbli li wieħed jħed miegħu, irridu dan irid isir biss meta jkun hemm livell ta' ċertezza u nevitaw għalhekk l-abbuż tas-suq. Il-taħlita ta' dawn il-klawżoli jeskludu illi il-bid ma taqa il lin mill-ambitu tal-bider U b'negħad nitkellmu fuq dak li jistaj taħt artiklu 6 fuq il-rumors. Din hawnhekk jgħidu naraw. Meta dan lejdu tuxnijat ikunu qegħdin jinxterdu kif wieħed għandu jaġixxi. Jista' jkun li wieħed jispiċċa jgħaddi informazzjoni mhux kompluta jew inkella informazzjoni tista' tqarraq Jekk wieħed jagħmel dana b'intenzjoni dina tista' tiġi mitqiesa bħala abbuż kriminali. Għalhekk ikun ħafna ħjar kieku ma tgħid xejn milli tirriskja li tagħti informazzjoni li tista' ixxekka lil dak li jkun jew tqarraq bih. Nipproponu li għandu jkun hemm lista u l-pajjiżi jikkumentaw biss jekk ikun hemm żewġ kundizzjonijiet li l-għajdut ikun minnu u li jkun hemm raġunijiet li għandhom xieqsmu mal-kwantità. Il-bqija m'għandhomx isiru. Meta jintlaħa il-limitu x'inhu l-limitu, l-kalkolu dejjem irid jiġi kalkulat minn zero. Sak jibda ġifiri minn zero sakemm jaġa jintlaħaq dak il-limitu. Imbat għandha tingħata notifika l regolatur Il-notifika għandha tingħata biss lill awtoritajiet kompetenti u mbagħad ikunu huma jiddeċidu ir-regoli tal-aċċess pubbliku qisu bħal short selling. Iż-żmien naqqas neħ minn ħames tiem għal jumejn u dan jista' joħloq diffikultà. Is-simplifikazzjoni fuq din għall insiders tista' tapplika għall kumpaniji kollha jew inkella l-SMEs kollha jinsabu fej jinsabu u xinu xol. Il- Għonek ma nistax nitkellmu biss aħna fuq il sidem TF, dana mhux bizzejet. U l-kumpaniji illi jażlu l-MTF jagħmlu dana xem hemm inqas regoli meta mqabbla ma' swieq oħrajn. L-intermedjarji u l-invest tituri jafu b'dan u għalhekk u ma jaġixxu kif jaqbillhom fil-waqt li possibbli li nestendu il regoli tal rabbu tassu anki f'dan il-każijiet illi wieħed eh, jgħat informazzjoni konfidenza li jista' jwassal għall SMEs biex ikunu qegħdin jirriskjaw il-kapital tagħhom u ma' mal kommenti li saru għaliex naħseb illi eh, ta' min isihom muden. Grazie. Grazzi ħafna nixtieq infakkarkom meta qegħdin taqraw tkunu qegħdin taqraw ħafna, titkellmu b'ħafna eh, rata maġla iktar mill-li kiku għed titkellmu normali. L-interpreti għed jamlu bieċa xol tajba ma provaw taġġuġ daqsek. Istanna l-Patrick Young li huwa Eh, konsulent fis-swieq finanzjarju espert tal-kwistjoni finanzjarju tal-SMEs. Very much, Madam Chair. Grazie ħafna, Sinjura Chair, u għandi pjaċir li jattawnek ma'kom l-lum sabiex nindirizza dan il-komitat u nindirizza s sujġet mux biss ta' abus ta' su imma mod partikolari li nifuka fuq l-SMEs. Iva, aħna wasalna f'din id-dinja ġdida, koraġuża eh, f'dawn l-ħar snin, 10 snin ħażin minħabba teknoloġiji bħall internet u dawna bidlu eh, kif is-swieq finanzjarji kollha jaħdmu fil-prattika ma fl-istess waqt il-ħaġa saret ħafna interessanti peress li fetħet l-opportunità li jkollna dinja ġdida ta' finanzjament ta' għall-SMEs. U għalhekk għal dan il-an l-Kummissjoni l-Kummissjoni Ewropea kif ukoll l-Unjoni Ewropea għandhom bżonn nikkongratulawhom il-kummenti tiegħi se jitkellmu fuq l-SMEs imma mhux ġifiri biss dawk is-swieq li diġà għandna pal pereżempju il-Warsaw Stock Exchange fil-vant tal-Ewropa jew il-London Stock Exchange dawn huma fost il-postijiet l-iktar li għandhom suċċess ta' primary listing għal kummerċi żgħar. Imma nixtieq ukoll inħares lejn il-kummerċi ta' micro capital li u kif ukoll affarijiet li jistgħu ma' possibbli minħabba l-internet. Aħna nafu li l-abbozz eh, tal-liġi McHenry eh, wassal wasal għal possibilità li eh, entitajiet jistgħu jimbdew bi miljun dollaru per eżempju. Aħna b'dan il-mod rridu nħarsu lejn il-kussjoni tal-SMEs, press li l-SMEs dawn għandhom bżonn li kollam għafas regolatorju iktar ħafif dan ma jfissirx li ma jkollniex eh, qafas regolatorju imma li jkollna qafas raġonevoli jaħdem fil-prattika imma ma jiżidx spejjeż addizzjonali eċessiv eh, lil negozji jekk jippruvaw jimxu l-qudiem. F'dan ir-rigward u simili ħafna għal venues l-oħra l-kbar l-ideja oriġinali għall fmtf għall smis ideja bi bażi soda ma importanti li nifukaw fuq l-ideja li jkollna punt wieħed tar regolamentazzjoni U punt wieħed ta' data bi venue ta' primary listing ħalli bekk dawn dejjem jistgħu jevalwaw l-abbuż suq jekk il-kummerċ isir fi postijiet oħrajn. Ta' bilħa s-sempliċità tal skambju micro eh, nixxi hekk eh, nagħtihom l-isem dawn l-SMEs għal-MTF u irrit ikollna aħna ktejjeb tar regoli sempliċi jkollna inqas Eh, pressjoni fuq id-data tal-insiders e kif eh, smajna mill-proposta tal-Komissjoni rridu nifmu u koll li ħafna mill-dawn eh, l-SMI e, FTF il-ħidma tagħhom se tkun dwar listing u li jkun venju prinċipali iktar minn dan joħloq ħafna kummerċ fis-suq ta' wara kif huwa l-każ fi negozju li iktar għandhom suċċess li huma fuq boros ikbar u rridu aħna nippruvaw nħolqu tip ta' ekosistema ta' pjattaformi eh, ħfif eh, ta' skambju u vera nil-alfat li regolament eh, proporzjonat Hemm eh, suġġeriment għalih eh, għax hemm bżonn il-finanzjament dawn l-SMEs għandhom bżonn ejjun differenti ta' flejes speċjalment meta l-banek ma tantx qed iselfu l-flus. U ovvjament aħna bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea rrid ikollna l-akbar opportunitajiet possibbli sabiex nifinanzjaw in-negozji kemm jista' jkun. Għalhekk f'dan ir-rigward l-idea li jkollna punt wieħed tar regolament tal-Unjoni Ewropea għall-SMEs MTF kollha importanti ħafna. E, Eh, approċċ iktar ħafif ukoll se jkun tajjeb ħalli bekk jiġu regolati dawn in-negozji u dan se jkun il-każ meta dawn ikunu negozji ta' suċċess u jkunu jistgħu jiżidu isimhom mal- Boras il-gbar pal London eh, Stock Exchange u Nasdaq eh, kif eh, is-sinjura hawnhekk fuq ix-xelluk tiegħi qed tirrappreżenta dan huwa dina possibilità vera eċitanti u għalhekk se naddi il-mikrofonu lura li jekk sinjura ċer ma tkellimx għal ħames minuti dan huwa suġġett importanti ħafna. Grazzi ħafna issa se naddi għal Annika Vot Hartman il-kap Surveljanza Nordics fi Nasdaq OMX u dan l-iskambju. Grazzi President, tal-klim sbiħ tijak. U għannafsar it-tajjeb, Sinjora President, Sinjuri, u unura li ku prezenti għawnek il-lum fl-Europa. Nasdaq OMX topera il suq ta' securities ta' titli fil-Baltiċi Nordiċi u l izlanda Fil-seba swieq tagħna aħna għandna ikkwotati kumpaniji kbar u żgħar aħna nifinanzjaw l-ekonomija b'mod trasparenti u dan jappoġġa tkabbi kondizjoni għal dan i ovvjament li hemm fiduċja f'dawn is-swieq. Apparti mill-Iżlanda, sorveljanza ta' swieq tagħna huwa integrat b'mod transkonfinali u ċentralizzat. Soluzzjoni waħda għan nordiċi u soluzzjoni oħra għal baltiċi. In-Nordiks hija ir-responsabilità tiegħi. Fil-Nordiċi il-, -Nordici, il real-time trading, is-sorveljanza tagħha hija ċentralizzata ġewwa l-Iżvezja. Jekk ikun hemm xi ħaġa ta' suspett, l-investigazzjoni ssir b'mod lokali u għalhekk dan isir b'mod lokali u r rapporti ta' tranzazzjoni suspettużi jingħataw lis supervizur lokali dwar il-commodities aħna noperaw is-swieq ġewwa Norveġġja u r-Renju Unit dan jinkludi power products u allowances ta' emissjonijiet. Is-sorveljanza ta' dawn is-swieq hija ċentralizzata ġewwa Norveġġja u dawn is-swieq u taħt ir-responsabilità tiegħi wkoll. Aħna naħsbu illi s-sorveljanza il hija funzjoni indispensabbli għal ofol tal-operatur tas-suq. Aħna ma narawix bħala spiża li aħna rridu innaqsu. Kontrarjament, is-sorveljanza hija xi ħaġa pożittiva, hija għassalina, hija iżid il-valur. Hija tikkontribwixxi għal kummerċ ġust u kol twassal għal fiduċja fis-swieq. Iżda aħna kontinwament qegħdin nippruvaw insibu de insiru dejjem aktar effiċjenti. Is-sorveljanza transkonfinali hija qasam illi tista' u nistgħu ntejbuha. Fis-swieq frammentati u integrati li għandna bħalissa madwar l-Ewropa aħna għamilna ħafna, iżda aħna rridu nagħmlu iktar. Aħna nilqgħu il-proposti tal-Kummissjoni biex tittejjeb l-armonizzazzjoni tal-infursar u s-sanzjonijiet ma jridx ikun hemm marġni għal forum shopping ġewwa l-Ewropa minħabba infurzar dajef jew sanzjonijiet mhux daqshekk ħorox. Iżda minħabba li s-sistemi tal-ġudikatura huma differenti mhux se jkun possibbli li niksbu armonizzazzjoni mija fil-mija fl-Ewropa. Illum irid niffoka fuq l-ikbar problema, jiġifieri id-detection, l-individwazzjoni. L-ikbar nuqqas fiħdan il-qafas attwali fis supervizjoni tas-suq hija s-sistema dajfa illi teżisti il-direttiva tal-abbuż ta' suq mifrit u ma' voluti hawnhekk. Għandi żewġ punti. L-ewwel, l-ikbar nuqqas huwa din id-diverġenza illi hemm fi sorveljanza real time madwar is-swieq. Illum il-kummerċanti jistgħu jkunu attivi madwar bosta swieq differenti. Iżda il sorveljanza fil-ħin ma ssirx madwar is-swieq illum. Is-sistema illi hemm għal kooperazzjoni fost ir-regolaturi tinkludi skambju ta' rapporti ta' transazzjonijiet huma wkoll jistgħu joperaw b'mod ad hoc fl-investigazzjonijiet. Iżda dan ma jinkludix sorveljanza real-time tal-order books, pereżempju. Il-manipulazzjoni tista' issir b'mod transkonfinali u qegħdin naraw illi mhux dejjem ikun hemm l-individwazzjoni. Il-proposta tal-Kummissjoni dwar il-mifid li tiġi rikonoxxuta din il-problema teħtieġ illi tagħmel aktar. Aħna naqblu dwar din id-diverġenza hemm opinjonijiet differenti dwar l-iktar mod fattibli ta' kif nistgħu nimxu l qudiem Is-suq primarju għal kull sem, per eżempju, għan Nokia, eh, hija l-borsa ta' Helsinki, dan nistgħu naħtruh bħala dak li huwa responsabbli għas sorveljanza tal-kummerċ kollu f'dan is-sem. Is-suq primarju huwa l-aħjar post fejn għandha titpoġġa responsabilta. Illi naħtru venju partikolari illi tieħu ħsieb il-kummerċ kollu b'mod real time sejjer itejjeb l-aġir manipulattiv. Il-teknoloġija mhijiex problema hemm sistemi li jistgħu jagħmlu monitoraġġ tal-kummerċ fl-istess ħin f'bosta postijiet differenti kifet ġewwa Nasdaq OMX aħna diġà għamilna ċentralizzazzjoni tas-sorveljanza real time tagħna iżda biex din issir madwar is-swieq kollha operati minn operaturi differenti irridu nagħmlu ħafna affarijiet, irridu naħtru suq primarju biex jagħmel is-sorverjanza, irridu eh, nitolbu għal venues ta' kummerċ li jkunu jistgħu jikkoperaw u jaqsmu l-informazzjoni tagħhom. U għalhekk għandna neħu kull ostaklu regolatorju. U koll l-allokazzjoni tal-ispejjeż Għanna kustjoniet marbuta ma' data u koll, dan il-punt huwa importanti. Punt tatlu irrit ikun illi id-data li tiġi maqsuma bejnietna tkun ristretta biss għal għannijiet ta' sorveljanza. Ma rridux narawa lilin lin mill-funzjoni ta' sorveljanza m'għandix tiġi użata lilin lin minn din il-funzjoni. Nixtieq ngħid illi dispożizzjonijiet dwar il-konflitt ta' interess diġà huma inklużi ġewwa mifid wieħed. Ir-regolaturi u l-leġislaturi tagħna kienu stretti ħafna fuqna biex norganizzaw ruħna kif għandu jkun. It-tieni net irdu ntejbu id-dejta kemm il-kwalità kif ukoll il-kwantità jiena nilqa illi il-rapportar fuq it-tranzazzjoni jiġi estis Iżda il-kwalità trid żgur tittejjeb l-awtoritajiet iridu jkunu jistgħu jipparagunaw id-dejta minn venues ta' eżekuzzjoni differenti. Dejta ta' kwalità aħjar sejra ttejjeb ukoll il-konsolidazzjoni tad-dejta għal benefiċċju tal-parteċipanti tas-suq. Iżda dan mhuwiex is-suġġett tal-lum. L-abbuż tassu illum huwa qed isir dejjem aktar professjonali u organizzat. Jiena nemmen illi aħna rridu nkunu kemm jista' jkun professjonali hawnhekk. L-infurzar huwa l-muftiħ. Biex l-informazzjoni l-infurzar ikun effiċenti l-autoritajiet irridu is-setat kollha biex ikunu jistgħu jinvestigaw jeħtieġu wkoll l-għodot meħtieġa biex ikunu jistgħu jikkoperaw b'mod effettiv u bl-aħjar mod possibbli. Dan se jirtejb ukoll grat armonizzazzjoni biex nala il-proposta għal direttiva dwar is-sanzjonijiet kriminali tmexxi l qudiem il-liability tal-legal persons jew kumpanija fejn persuna tkun għamlet abbuż tas-suq għal benefiċċju tal-persuna legali. Nuqqas ta' supervizjoni jew kontroll f'sitwazzjoni bħal dan jista' jagħti ċertu liability lil persuna legali. Din hija interessanti immens u tista' tkun ta' siwi biex niġildu l-abbuż tas-suq. Ser nieqaf hawnhekk u ninsab ħerqana li nisma' l-mistoqsijiet tagħkom grazzi. Um, and finally Grazzi ħafna u fl-aħħar għandna li Rodrigo Benventura il-kap tal- l-autoritajiet dwar is-swieq. Finanzjari, Sinjura President, Rapporter McCarthy, grazzi tal-istudentna biex student il-lezma għawnek, aħna nilqaw il-regoli fuq l-abbus ta' su għalix dan ħajjenu sabiex ikunem avvanz dak l-qsma kollha fejn kien meħtieġ il-progress waħda minn dan kienet propju li kien hemm iktar regolamentazzjoni u iktar armonizzazzjoni. Qabel ma nifoka fuq affarijiet ta' nfurzaru sanzjonijiet, jiena nixtieq nitkellem fuq xi affarijiet oħra fuq definizzjonijiet naħseb illi hemm bżonn naċċertaw li regoli fuq l-obbligi ta' sorveljanza li applikaw għat trading venues kollha u li huma allinjati permanentament ma' definizzjonijiet ta' MIFID e, Fl-opinjoni tagħna kemm u kemm għadu ma marbuta ħafna fl-imkien u naħseb li jekk jridu jibqgħu pereżempju il-rapportaġ ta' transazzjonijiet li jaqa taħt mifid ħafna drabi tintuża me supervizuri għal sorveljanza tal-abbuż tas-suq l-esperienza ta' eżmaturi li kollezzjoni tal-ledi ta' klijenti kif għandna fir-review ta' mifid huwa element tista' jekk jogħġbok ma taġġilx daqshekk. Huwa element li skont il-pajjiżi illi issa fejn qed ġabar iżid il-kwalità u l preċiżjoni tas-supervizjoni l abbużi Il-kummerċu s-sektar frammentat u iktar awtomatiku minn meta l-MAD kien ġiet adottata fl-2003 dana jeħtieġ bidliet fil-metodi ta' sorveljanza sabiex insibu dan l-abbuż, però ma nasbux illi bidla sħiħa ta' struttura supervizjorja hija meħtieġa minħabba dan. Aħna nasbu li tliet saffi ta' detezzjoni li huma kumpaniji trading venues u supervizori Jistgħu komplu sabiex jaħdmu bħala qafas adattata kif għandna dejjem illi s-sistemi jkunu aġġornati u anke l-proċeduri jkunu aġġornati sabiex nkunu nistgħu naqbdu fil-kondotta leġta. Fuq l-HFTs li għanna fil-proposta ta' kommissjoni, naħseb li dawn huma maħtieġa sabiex nidottaw il-katalogu ta' pratizi għal ambjent kummerċali ġdid. Imma importanti li regolament ukoll jiġi aġġornat permezz tagħti delegati u standards regolatorji tekniċi għal realtà futura naħseb il-linja gwida iżma wkoll għandhom rola hawnhekk. Tur is-seta tal-awtoritajiet kompetenti huwa importanti li nindunaw mill-opinjoni tagħna li l-ġida kontra l-abbuż tas-suq jeħtieġ għodda li jkunu kompluti kemm jista' jkun aħna nilqgħu wkoll inklużjoni espliċitu għall aċċess ta' records tat telefonu tad data li dan huwa xi ħaġa importantissima għall investigazzjoni u li fir-reġim attwali tal-med qiegħed joħloq ċertu konfletti b'dawk il-pajjiżi li għandhom ir-reġim tal-privacy naħsbu li huwa importanti li naċċertaw li l-aċċess ta' din it-tip ta' dejta tkun applikabbli fil-prattika. Dwar is-sanzjonijiet għandna nilqgħu l-introduzzjoni ta' kriterji komuni sabiex niddeterminaw is-sanzjonijiet u anke tal-lista komuni ta' kondott eh, sanzjonabbli. L-istess ħaġa tistgħu tintqal għall introduzzjoni ta' sanzjonijiet massimi u minimi ehm, monetarji pekunari tal-arbitraċċa, forri dan jeħtieġ iktar analiżi. Imbagħad dwar l-użu aħna bħalissa għadin nagħmlu rapport dwar l-użu attwali ta' seta' tanzjonijiet taħt il-med u ħankunu qegħdin nifinalizzaw dal-waqt u naqsmuh ma dal-kumitat. Issa dwar is-sanzjoni kriminali nifmu il-loġika tal-proposta ċoħe li ngħaddu. Messaġġ ċar lil dawk li forsi ehm, jaħsbuha jekk jabbużawx sabiex nuruhom kemm huma serji dawn dal-aġir kemm hu serju. Però meta nfassu dawn id-dispożizzjonijiet jidu nieħdu f'moħħna nżobu f'moħħna żewġ affarijiet. L-ewwel nett. Illi Ir-reġimi ta' sanzjonijiet amministrativi ġenerali nazzjonali jibarjaw minn pajjiż għal ieħor u t-tieni huwa li s-superviżuri tas sigurtajiet f'ħafna każijiet u f'ħafna pajjiżi żviluppaw kapaċitajiet u sistemi u issa qegħdin jipplikawha b'mod effettiv sabiex ehm, jissanzjonaw dan l-aġir permezz ta' proċeduri amministrativi għalhekk importanti naċċertaw li definizzjoni tat tipi ta' reati kriminali jkunu kompatibbli anki maż ta' reġim amministrattiv u li li tkun hemm ċertu manuvra flessibilità regolaturi biex jiddeċidu li ma triq ħajjieħdu jekk hux amministrattivi u kriminali jew taħlita ta' tnejn skont il-każ. Għal dan, għalhekk il-mod kif niddefinixxu l-kondotta illi jistgħu eh, jiġu meqjusa bħala kriminali huwa essenzjali għalhekk fl-opinjoni tagħna dan jeħtieġ daqsxejn iktar xogħol. Grazzi. Grazzi ħafna jina għanna sajt il-ħafna minnkom għadin jaqraw, ma nafxek rajtu għom xek tajtu għom nix, pero bla dubju aħna nħidu għoski kontu għom titwila, specialment id-detta għax ma stajnix il-laħ u nikdbu daqsak nġru. Għalin, ma nafxek t-ixtiqx xi ħaġa inti. Eh, I'm just going to ask a very basic question. Għad nistaqsi mistaqsija Naħseb hemm affarijiet li jridu nindirizzaw f'dawn il-leġiżlazzjoni bażikament illi hemm din il-kwistjoni ta' informazzjoni rilevanti u tneħħija ta' artiklu 61 e. Nixtaq instaqsikom kien illi ma taħsbux li minħabba livell ta' sofistikazzjoni u ta' għaġa li qegħdin naraw il-ħeffa li qegħdin naraw fil- kummerċ maħniex naħseb li jdu nagħmlu proibizzjoni sħiħa tal ehm, tal-HFTs. Però naħseb li hemm bżonn li naraw il-potenzjal dak li potenzjalment jista' jkun abbuż tal-pratika. U kif qalet ir-rappreżentant ta' eżma wkoll jdu nagħtu ċertu flessibilità lill leġislatur sabiex bżonn li żvilupp sofistikat tal-abbuż tas-suq ikun jista' jiddetermina jekk hemm xi informazzjoni li hija relevanti li forsi mhijiex daqshekk sensittiva u tista' tkun abbużiva. Jiena lesta li nindirizza din il-kwistjoni naraw kif nistgħu nagħtu definizzjoni tagħha però naċċetta wkoll l-opinjoni tar-regolaturi li ħajkollna leġiżlazzjoni li ħatibqa' treġi fil-futur u tittejdilna jekk xaġiex relevanti jew le u jekk nagħmlu din il-ħaġa ma nkunux nistgħu nużawha fil-futur imbagħad jekk inneħħuha. Nifhem it-ħassib li għandkom intom Eh, f'dan il-qasam ma maħsibx li t-neħija totali hija tweġiba. Għalhekk nixtieq illi intom tajdunna daqs il-xejjek taħsbux li jista' jkun hemm żmien meta informazzjoni relevanti tkun forsi essenzjali sabiex wieħed jindaga każ ta' abbuż tas-suq ħanieħu il-mistoqsijiet kollha l-ewwel qabel ma eh, Kolna tweġibit tal-panel għax inkella naqgħu lura s-Sinjura Ptikajnen. Grazzi Sinjura President, grazzi tal-kummenti. L-għanat jena nishtiq illi nikkommenta fuq il-proposti ta'kom għax nasab li jista' jkun hemm approċċi differenti f'ċertu każijiet wara jekk tkun utli li nisimgħu x'taħsbu Imbagħad hemm ukoll is-segwitu ta' proposti ta' nistaħ fuq li tingħata aktar setat u protezzjoni ta' real-time eh, market surveillance. Nixtieq nkun naf x'taħsbu fuq għadin u fuq il proposta. Nixtieq nkun naf ukoll kif taħsbu li l-atturi jew l-għanin tassu jista' jkollhom eh, jkunu jistgħu jarfaw aktar responsabilta. It-tieni mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam mal-fatt li l-Kummissjoni ħaġa ta' strateġiji ta' kommerċjali li jiġu jiġu regolati fuq l-HFT u naħseb li l-mistoqsija hawnhekk jekk għandux ikun hemm leġiżlazzjoni aktar ġenerali mbagħad iddaħħal id-dettalji aktar il qudiem jew inkella li jkollok leġiżlazzjoni iktar speċifika u dettaljata. Ovvjament iż-żewġ approċċi għandhom il-vantaġġi u l-iżvantaġġi. jekk dawna per eżempju lista ndixtina ta' bħala eżempju jew inkella ndux ikonna lista kompluta. U irridu naraw ukoll dal-approċċ jista' jittieħed għal oqsma oħra apparti l-HFT. E grazzi Sharon il-kelmi miss il problema li qegħdin nittrattaw hawnhekk hija serja mhux biss minħabba l ħsara li ssir l-investituri oħrajn imma anke minħabba li qegħdin naraw tnaqqis dejjem akbar tal-fiduċja min-naħa tal-konsumaturi il-ħsara li ssir minħabba l-abuż tas-suq la tistax tiġi kwantifikata u laqas ma nkunu nafu li min tista' taffettwa. Fuq il-pjattaformi alternattivi multilaterali ta' kummerċ ma nafx eżattament kemm jistgħu jippreżentaw periklu għall-HFTs. Jekk naħsbu li sorveljanza ta' suq hija xi ħaġa li rriduha. Allura, il-faċilitajiet l-oħrajn kollha tal-kummerċ u negozju li huma lesti li jkun jagħmlu skambju ta' dejta sabiex jippermettu din is-sorveljanza primarja hija fil-fatt realistika jew qegħdin eh, nidealizzaw wisq. Rajna illi l awtoritajiet regolatorji nazzjonali differenti għandhom setat differenti f'ċertu pajjiżi jisom pulizija għandhom anki setat ta' investigazzjoni kriminali f'oħrajn għandhom biss setat amministrattivi. u biex ikun jista' jkun hemm prosekuzzjoni kriminali, imbagħad għandhom jintużaw il-pulizija u eh, l-awtoritajiet ġudizzjarji. Anki esma per eżempju kif tara dina id-differenza fil-mandati tal-autoritajiet regolatorji differenti fil-pajjiżi differenti. Ezma tista taqqas kollox u twassal għal riżultati jew ħajkun kollox ħafna iktar diffiċli. Kej. Grazie, Signor President, grazzi li kulħadd għal kontribuzzjonijiet tagħkom illum. Jiena il-ġimma, nhar il-ġimma li għadda kont għadha Pariġi ma' grupp ta' asset managers li qegħdin jirrappreżentaw l-investituri franċiżi. U huma meta kienu qegħdin jikkumentaw fuq il-punti differenti ta' strutturi ta' suq u l-infrastruttura u l-abbus li għaddej bħalissa kienu mħazbin iva dwar l-algorithmic trading u li kienu qegħdin jitalfu xi punti fuq kull negozju li jagħmlu, imma l-iktar li jinkwetahom kien illi jisom mhux ħajaraw l-affarijiet l-iktar importanti għaliex hemm xi punti li jistgħu jaċċettaw ma li ma jistax jaċċettaw huwa il-volatilità ta' 10 punti bejn ġurnata l-oħra minħabba xnijat foloz fis-suq, għalhekk kienu disprati li jkunu jafu x'jista' jsir, mhux biex nindirizzaw l-HFT, għax dik hija ħaġa li tiġi indirizzata fuq tul ta' żmien, imma dal-moviment qawwi li qegħdin jaraw fil-prezzijiet tal-istoks meta jkun hemm xnijat foloz fis-suq. U nixtieq inkun naf il-panel xkieku x'introduċu huma x'tib ta' miżuri jieħdu sabiex eh, jeliminaw daw ix-xnijat folot. Grazzi ħafna manna l-ħadd mill-grupp tal-ħodor Miguel Porta x'forsi t tgħid xi ħaġa inti laqqasum jataw. Ola mela. Grazzi, Signora President, u grazzi wkoll tal-kommenti Sirpa u Wolf resqu l-mistoqsijiet illi xtaqt inqajjem jiena wkoll. L-evalwazzjoni ta' impatt mhuwiex daqshekk ċar fih illi kien hemm żieda fil-abbuż tas-swieq. U din għatolbot ukoll ma' mistoqsija tas-sur Klinsax nafu illi fil-verità kien hemm żieda daqshekk kbira fl-abbuż għax skont l-istatistika tal-evalwazzjoni ta' impatt tal kummissjoni dan mhux il-każ. Għalhekk nixtieq inkun naf x'taħsbu fuq dan. Imbagħad fuq il-manipulazzjoni tas-suq ma xekk mhux forsi mistoqsija rapporter din. Fir-regolament għandna illi jagħti jew jaf jagħti sinjali folot jew qarrieqa. Fiżenzjoni kriminali d-direttiva tajt dwar manipolazzjoni tas-suq illi jagħti sinjali folot jew qarrieqa dawn huma żewġ definizzjonijiet differenti għalhekk u intom l-esperti kif suppost għandhom jiġu interpretati dawn id-definizzjonijiet. Grazzi ħafna għandi żewġ kummenti li xtaqt nagħmel u li jkomplu jikkomplimentaw dak li tiġant qal. Nasa biex tkun kriminali, jrid ikun hemm xi tip ta' intenzjoni. Dika hija ovvja, imma mbagħad aħna rridu nippromovu wkoll il-fiduċja fis-swieq u naħseb illi meta l-Kommissjoni bdiet il-konsultazzjoni tagħha fuq da' suġġett jiena kont b'sebajnejn fuq din il-biċċa xogħol u għat illi il-leġizlazzjoni tista' tkun perikoluża għax jekk inti Issek ikollok xi ħaġa li tħoss li mhix suppost issir u jekk inti kollok dubju dwarha naħseb li allura m'għandix issir u deli li konna f'dik it-tip ta' sitwazzjoni. Il-problema hi li naħsbu li qed jkun hemm ħafna iktar Eh, manipolazzjoni milli nistgħu aħna nindunaw bija u jekk ma nistgħux nindunaw bija. Allura kif nafu l qedem imma jekk tkun Londra tisma' ħafna xnijat u ħafna suspetti u idejat għaddejjin u forsi qed inkun liberali hawnhekk u niskuża ruħi mal-kollegi, però l-qasba ma ċaqċaqx għal xejn u dawn huma nies li jafu l-affarijiet x'inhuma. Għalhekk kultant l-impressjoni tiegħi hi li qegħdin naraw biss parti mill-istorja kollha u għalhekk iva ma għandna nibqgħu b'sebgħin nejn u ma nidħlux f'nazba u nispiċċaw nagħmlu ħafna ktar periklu milli mbagħad inkunu nista' nirrimedjaw dwar il- ehm, sim tad data Hawnhekk għaw kwistjoni dwar il-komunikazzjoni u l-istandards tekniċi. Kemm hu faċli illi namlu dil biċċa xogħol għax waħda mill-affarijiet li qed nipprova ninsisti fuqha jien hija li jkun hemm real time u din għad tkun fl-aspetti kollha tal-leġiżlazzjoni irid ikun hemm standards aktar miftuħa tal- Eh, data ħalla ħadd ma jitħalla barra. U ovvjament ikun hemm termini ġusti raġonevoli u mhux diskriminatorji. Nixtieq inkun naf eżattament x'inhi l-pożizzjoni tagħkom dwar dan dawk kienu mistoqsijiet tiegħi ma nafx hekk hawn xi ħadd ieħor mill-Parlament illi jixtieq jitkellem mela forsi ikun ġusti li l-panel noħduhom bil-kontra ma nafx hekk tkunx fuq siqwa issa. Imma għall-inqas naraw hekk u nippruvaw nillimitaw il-kommenti tagħkom għal ftit minuti kull wieħed dawk biss li li għandkom. Mela, dwar 61E umbat jekk hemm każijiet fejn l-informazzjoni mhux preċiża għandha tkun inkluża hawnhekk jiena naħseb li hemm numru ta' sitwazzjonijiet ta' qatt ta' sitwazzjonijiet fejn hemm skambju ta' informazzjoni ma tkunx preċiża biżejjed li tinkixef u iva li l-proibizzjoni tal-kummerċ għandha tkopri din l-informazzjoni minn minn esperjenza personali rajt ħafna każijiet ta' konverzazzjonijiet bejn is-CEOs tal kumpaniji Dan kien il-pass inizjali ta' dak li mbagħad iktar tard sar minnejn u eh, mbagħad dawn il-persuni li kellhom konversazzjonijiet fuq eh, kummerċ eh, kummerċjali, negozju kummerċjali possibbli dan għandhom ikunu projbiti mill-bidu neft u mhux meta l-istqarrija issir mill-kumpanija dwar kif ikun hemm data jew sim ta' data bejn il-postijiet differenti ta' kummerċ mux bis ta' skambju ta' data jiena naħseb li hemm kwistjonijiet fuq id-data eh, tal-identità tal-klijenti importanti għal kwistjonijiet kummerċjali ta' protezzjoni ta' data imma jiena naħseb li l-frammentazzjoni se tirrekjedi iktar xogħol għal min jewettaq supervizjoni ta' sigurtijiet ta' dawn huma dawk li għandhom stampa ideali sabiex kollom aċċess ukoll għal xi data partikolari f'xi ċirkustanzi partikolari sabiex ikopru l-kwistjoni ta' manipolazzjoni transkonfinali dwar il-prassi possibbli HFT u jekk dawn għandhom jinsabu fil-level numru wieħed fir tar regolament jew jekk għandhomx jaqgħu għal um, taħt uh, jew jagħmlu progress ieħor rridu aħna nippruvaw niddefinixxu xi kunċetti permezz ta' standards tekniċi peress li aħna rajna Eh, bil-direttiva preċedenti kien hemm talba li gwida fuq l-interpretazzjoni ta' situazzjonijiet partikolari kemm fuq l-informazzjoni minn ta' ġewwa u l-manipolazzjoni fissu il-ħsib eh, tiegħi huwa li iva hemm lok li jkun hemm iktar żvilupp wara li r regolament jiġi approvat sabiex nidefinixxu nadattaw dawn id-diskussjoni dawn id-diskussjoni lezzjonijiet għal-realtajiet kummerċjali. Mbagħad dwar is-seta differenti mill-awtorità kompetenti nazzjonali u jekk eh, dan kawża problema. Nixtieq ngħid li le dawn mhumiex problematiċi u l-armonizzazzjoni li r regolament qed jintroduċi dan se jagħmel il-kooperazzjoni iktar faċli ħaġa li dejjem nilqawa u eh, nisħaq dan il-punt li l-isma taħdem bizabi l-iskambju ta' informazzjoni u eh, il-kooperazzjoni din ħaġa ħadmet kemm fil-passat u se tkompli taħdem ukoll fi Caesar u mbagħad jekk ikun hemm żieda f'każijiet ta' abbuż fis-suq jew le akbar rridu noqogħdu attenti u noqogħdu lura milli nagħmlu starijiet li jagħmlu referenza għal xnija uh, prezzijiet folot ta' kuljum din mhix diskrizzjoni korretta dwar l-affarijiet li qed isaħħu fis-swieq finanzjarji Ewropej iva dan l-affarijiet jistgħu jisaħħu imma ma naħsibx li um, l ħaġa daqshekk mifruxa kif qed um, kif intqal Iva jista' jkollok ukoll il-proxies u n-numru ta' sanzjonijiet jekk aħna nassumu li livell ta' supervizjoni konsistenti. Jekk il sita kuntat dawn se jitkatru ħadd istenna iktar sanzjonijiet u iktar kazijiet eh, każijiet mikxufa dan mhux qed iseħħ eh, għal dak xaqsam mal l-kummerċ illegali li jsir għal kompanija, specialment jekk inqablu dan mad-data u il-level ta' surveljanza tagħna baqa l-istess għalhekk irridu noqogħdu attenti milli naslu l-konklużjonijiet li għandna suq eh, inqas integrat. Try to speed up a little bit, otherwise we'll be in trouble. Mela tridu eh, tħaffu intkom mm, li se titkellmu issa għax il-ħin qed jafas. Mela nixtieq nitkellem fuq eh, l-istatistika u jekk għandna data fuq l-abbuż tas-suq eh, jew le minħabba s-suq frammentativa diġa' saret ilna din il-mistoqsija persi l-operaturi tas-suq m'għandhomx mandat jew aċċess għas-swieq tal-oħrajn aħna ma nafux dwar jekk eh, l-imġiba tal-abbuż fuq is-suq zidet jew le, kull man nrid nistgħu nagħmlu naraw li s-suq huwa frammentat iktar faċli li inti tagħmel l-ordnijiet fuq ħafna postijiet eh, ta' kummerċ fejn hemm ħafna affarijiet li mhux ma jinkifux hemm iva sorveljanza fil-Istati Uniti finra għandha każijiet interessanti dwar il-manipolazzjoni tas-suq eh, u dejjem tinkludi żewġ postijiet eh, ta' kummerċ jew tlieta għallik nistaw naraw li iktar faċli li iktamel dan kemm il-darba fl-istess waqt iktar faċli ma tinkixifx. U jina inkwetata u kol jek ma namlu xej dwar dawn l-affarijiet għax imbagħad dan ikun ta' detriment su suq u ġifiri jekk ikun hemm skandlu dwar l-abbuż fis-suq, l-abbuż li lu għaddej għal ħafna snin u vera kien faċli minħabba l-fermentazzjoni fis-suq u flus li faċli li tagħmlu għalhekk aħna inkwetati dwar din il-kwistjoni u mbagħad eh, li Ikun hemm skambju ta' data ma' postijiet oħra peress li għandna funzjoni ta' surveljanza fi Nasdaq u OMS. Aħna taħt il-liġi u liċenzja rridu nkunu separati mill-kummerċ ehm, kummerċjali tagħna aħna qed napparaw taħt liċenzji, iva drajna li eh, data nitrattawa pala konfidenzjali u ma nużawix u għet nasum li jem leġislazzjoni jemmek mux sen gunu permessi li nużaw dawn għal finijiet oħra. Dan ġi diskuss ma postijiet oħrajn ta' kummerċ u ma koll għablu li jem xaħġa li trid tissiru u aħna nasbu li l-aħjar soluzzjoni li il-post prinċipali tas-suq ikollu responsabilta totali. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna, jiena naħseb sabiex forsi l lura biex nimxu l-qoddim. L-ideja li kien zieda drammatika fl-abbus tassu forsi mhux korretta. Jiena naħseb il-qada li aħna bdejna Eh, nippruvaw nirregolaw is-swieq b'mod iktar matur għalhekk aħna skoprejna li l-abbuż fuq is-suq dan jista' jsir mezzi differenti dwar il-kummerċ ta' frekwenza għolja nridu nittrattawh bħala zazuħ jew zazuwa bil-momenti u dawk korroħ il-problema li rridu nirregolaw blan li nirregolaw is-suq b'mod tajjeb u mhux nippruvaw nużaw l-iżvilupp teknoloġiku biss. Hemm eh, kummerċ ta' frekwenzja għolja qed isseħħ qed jagħmel ħafna ostakli danna jista' jgħin lill-investituri għalhekk irridu noqogħdu attenti f'dan ir-rigward għalhekk waqt li aħna nixtiequ naħu il-prattiki il-ħżiena rridu nagħmlu dan fuq is-suq kollu kemmu dwar il-volatilità jiena ma nemminx li xnijat jew lajdut jixprunaw il-kwistjoni għax eh, xnija eh, tip ta' ħaġa li tixpruna l-affarijiet l-oħra imma iva nafu li s swieq u ma imħazba minħabba fatturi makroekonomiċi u mux minħabba l-fat li dawk li jaħdmu fuq issu issa qed ħafna għajdut jew minħabba l-fat li huma paranoiċi iżejjed bħala reazzjoni għaswi l-aħar punt tiegħi brabta mal-pożizzjoni r-regolatori nazzjonali dan importanti ħafna peress li regolaturi nazzjonali jistgħu jirregolaw iżejjed għalhekk dawn qed jaffetwaw l-iskambi iż-żar li jsiru għall smes Grazzi ħafna. Dwar l-ewwel punt ġifiri tal-isemikati jiena naħseb li applikazzjoni effiċjenti tas sitaqa ġifiri dwar l-informazzjoni minn ta' ġewwa illegali u um, jekk l-autoritajiet kompetenti u l-rati kunu jafu biżejjed mela dana biżejjed sabiex wieħed jifem u nevitaw il-problemi li tqajmu minn jeżma. Iva, xi informazzjoni ma ma nistax ikonna l abbus tagħha imma dana jsir qabel li tinkixxef l-informazzjoni li nixtieq immur lura l-punt li għandna bżonn għattu iktar dettalji u niċċaraw l-affarijiet li għandhom eh, fuq wara u sabiex imwieġeb għal xi mistoqsijiet ukoll fuq il-valutazzjoni ta' impatt u l-bżonn li jkollna regolament ġdid. Ikolli ngħid li jiena naqbel li minn flok id-direttiva jkollna regolament imma jiena naħseb li valutazzjoni ta' impatt importanti ħalli bekk nistgħu naraw ir-realtà tal-istati membri jekk l-istati membri jekk ħafna minnhom jew brot espliċitu bħal Spanja, jew impliċitu bħal Italja jew Franza fir-regolament IMF e jew inkella fil-Ġermanja bi lingwi gwida jekk dawn ma jikkonformawx mal-regolament dwar l busta tas għax id-definizjoni ta' insider informazzjoni insider information kienet ħażina, dawn għandhom bżonn jaħsbu bir-reqqa għandhom bżonn jifmu li għandna bżonn iktar kooperazzjoni mill-qrib bejn is-supervizuri, rwol iktar b'saħħtu ta' leżma u għanna bżon li konna dawn l-affarijiet għalek eh, jena nixxieq eh, li eh, li nużaw mod iktar effiċenti sittaqa. Grazzi. Dwar l-ewwel kwistjoni iva li konna regolament wieħed għal kummerċ ta' frekwenzja olja, jena ma naħsibx li għanna jkollna regolament wieħed biss, jena naħseb li per eżempju il- xi affarijiet huma possibbli wkoll għal kummerċ li jsir mill-bnedmin. U um, jiena rajt il-linja gwida ta' ismam u jiena kontent b'dawn il-linja gwida nasab li dan huwa affas tajjeb u dwar l-ideja ġifieri li nserħu iktar fuq is surveljanza ta' suq li kumpanija ta' investiment jagħmel u aħna napoġġaw napoġġaw din l-idea minħabba l-fatt li l-kummerċ ta' frekwenzja u li servizja servizzi bil-liċenzja speċifika fi mifid tnejn ħalibek bekk naċċertaw li meta regolatur jagħti passaport liċenzja dan jista' jaċċerta li kumpanija ta' investiment tista' tagħmel il-monitoraġġ mod tajjeb u fuq livell intern. Dwar l-idea li jkun hemm iktar abbuż fis-suq ma nafx jiena kull sena naħmlu rapport fuq xi mistax eh, transazzjoni suspett tuża lill-regolaturi ġifirana ċifra simili għal kull sena l ek muxet qed nara xi żida drammatika dwar ir-rabta eh, bejn il- u il-kummerċ ta' frekwenzja olja Naħseb nistgħu nużaw ir-reġim l-antik. Jekk framer jiġi użat mela kummerċjant jagħmel dan huwa stess fuq issu mbagħad ikun hemm impatt fuq il-prezz u mbagħad dan il-kummerċjant ta' frekwenza li jista' jieħdu azzjoni billi pereżempju jamplifika il-moviment imma mhux qed nara xi rabta partikolari. M'għandix spjegazzjoni jiena. Uh, thank you very much. Um, Ms. McCarthy asked about Article 61E. Grazie um, Grazzi ħafna dwar sitta wieħed e, Sinjor McCarthy talbet mistoqsija. Iva, jiena naqbel miegħek hemm il-punt li aħna għandna li hemm ukoll bżonn li ngħidu li x'inhuwa abużiv. Hemm ħafna informazzjoni li l-użu tagħha mhux abużiv l-analiżi l-analisti għandhom ikunu jistgħu jużawha u għalhekk li jekk ikollna kontrolli fuq l-informazzjoni kwistjoni relevanti nixtiequ li dawn l-affarijiet isseħħu kif għandna fir-Renju Unit li uh, utent juża. U Sinjura Pieti Kajnen eh, il-kellim japologġil l pronunzja tal-kunjom Iva eh, Heklins ukoll eh, saqsaw mistoqsijiet dwar l-iskambju ta' informazzjoni fl-MTF Iva ilna nisimaw dwar dan il-punt il-framanizzazzjoni minn mifet numru wieħed importanti li l-Kummissjoni il-kompetizzjoni infetħet importanti li jkun hemm surveljanza tas suq ma nafx kif tagħmluh dan imma sena ċerta li eżma' tkun involuta u li ma spiċċaċ fin-nofs bejn fejn isir il-kummerċ u l-autorizajiet nasib li dawn għandhom l-indipendenza u għandhom ikollhom l-indipendenza sabiex ikollhom fiduċa u nixtieq inkoll importanti li jekk ikun hemm xi ġlieda fuq id-data u l-isfruttament tad-data Eh, xi azzjoni tittieħed. Imbagħad kien hemm mistoqsija fuq l-istrateġija ta' frekwenzja u li ma naħsibx li dawn għandhom jiġu identifikati b'mod speċifiku fir-regolament, imma dan ma jfissirx li ma nistgħux ikollna programm ta' ħidma u programm implementat u hemm iktar minn abbuż fis-suq għax jista' jkun hemm diżordni fis-suq u jista' jkun hemm kwistjonijiet ta' fiduċja kif ukoll djufijiet fit-teknoloġija iżma identifikatom dawn fil-labbozz tal-lini gwida forsi dan għandu jkun soġġett partikolari dwar Erklins inti u Sur Schmidt ukoll eh, saqsa dwar il-kwantifikazzjoni iva meta smajta din mistoqsija konda xej surpriz ġifiri kien hemm u hawnhekk ma naħsibx imma nixtieq ngħid u Miss-Sinjora Swinberg ukoll kelmed dan fis-suq eh, attwali x'nijas il-folot għandhom valur enormi rridu nistudjawhom dawn qed nippruvaw aħna eh, nisqu fuq li jkun hemm iktar tranzazzjoni rapporti fuq tranzazzjonijiet u L-investimenti. Sur Schmidt eh, tkellem dwar definizzjonijiet ta' manipolazzjoni fissu iva hemm ukoll definizzjoni differenti dwar l-emittent hemm kwistjonijiet teknoloġiċi. Pereżempju, emittent eh, huwa bissa sikuritajiet f'wieħed imma mbagħad huwa mardut ma' sikurizzajiet finanzjarji f'post ieħor imbagħad dwar lan Iva, jekk kħerġabkom ta' tuna inċentivi sabiex natu namlu riċerka dan mhux abbussiv imma qed nidentifikaw il-valur reali u ma nixqux li niġu waqfa milli namlu dan għalhekk l-użu tal-informazzjoni għandu jkun projbit mhux li wieħed ikollu l-informazzjoni. Imma jekk il-pożizzjoni jekk wieħed ikollu l-informazzjoni fejn qed tassumi li l-persuna ħadd jagħmilha mhux adegwat imma l-użu. Grazzi. Thank you very much. Um... Grazzi tassew. Wasanna fl-aħħar ta' smieħ naddi il-mikrofonu lir rapporter biex isiru il-kummenti tal-elu. Jina m'għandix kummenti, jien ukoll ser nżomm fil-qosor biex nżommu mal-ħin. Nixtieq nirringrazzja lill-esperti tagħna tal-li qasmu magħna l-arfin tagħhom. Nixtieq ngħidilkom illi il-punti li intom għamiltu aħna ser nitrattaw mal xuma kwistjonijiet importanti illi nirriflettu dwarhom flimkien ma' shadows. Dak li għandu x'jaqsam dan nud li nistaqsu il-mistoqsija kien hemm żieda fl abbus tas-suq għaliex kellna żieda fl abbus tassu, kienna kellna direttiva dwar l abbus tas-suq jekk ikollok leġislazzjoni tajba ma jirriċi ikollok żieda fl abbus tas-suq. Imma l-iktar ħaġa importanti hija li aħna żidna l-opportunità għall abbus tas-suq minħabba it-kattir tal-venues u minħabba li wieħed mill-regolaturi nazzjonali għallinna illi sab abbuż f'seba' pajjiżi differenti madwar l-Unjoni Ewropea kien hemm żieda fir-rikjesta għall informazzjoni mill 500 għal 600 fis-sena għall informazzjoni dan mhux abbuż. Imma ma jfissirx illi l-leġislazzjoni li aħna naħdmu dwarha trid tkun waħda ewlenija għaliex dan jista' jkun deterrent ukoll. Grazzi, grazzi l shadows grazzi l-esperti, jina nisab ħerqana illi meċi dawn il-proposti u d-dim il-komitat biex għajkun jkun jista' jirrifletti dwarhom. Grazzi, grazzi għal dawk illi huma interessati. Aħna qegħdin nistennew illi jkollna l-ewwel skambju ta' femmiet fil-kumitat fis-sitta ta' frar. Imbagħad il-preżentazzjoni tal-abbozz ta' rapport fis-26 ta' Marzu L-iskadenza għall-emendi hija dik tal-24 ta' April u l-eżami ta' dawn l-emendi fil-Kumitat fit-30 ta' Mejju u 18 ta' Ġunju jekk ikun hemm bżonn imbagħad nivvutaw fid-9 ta' Lulju. Dan huwa il-kalendarju li għandna bħalissa, ovvjament jekk ikonna aktar emendi milli nkunu qegħdin nistennew, dan il-kalendarju jista' jinbidel. Grazzi tassew il punti li jmiss fuq l-agenda huma u għal-voti imma ser natikom ftit tal-minuti biex min jixtieq jitlaq ikun jista' jħalli din il-kamra malaj malajr biex ma nqawx lura fil-ħin. Grazzi għall-esperti tal-li ġew hawnhekk magħna llum.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 If, if members could take their seats, we can deal. Jekk iġobkom ħudu postkom biex nibdaw nivvutaw. Issa ser nivvutaw dwar ir-rapport minn Jean Paul Gozes dwar il-kontribuzzjonijiet għall-istħarriċ annwali dwar it-kabbir. Jiena ser nistenna l-rapporter biex jieħu postu. Ma ġara xej. Edin fil-ħin. U għalek għamilna bieċa xol tajba l-lum. Iva, aħna minna bieċa xol. Kulħat lest? L-ewel net, emenda numru 5, minu favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix, il-test oriġinali, minu favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Emenda sitta minu favur. Kontra. assessjonijiet ma taddix. Kompromess A favur. Kontra assessjonijiet taddi. Emenda 11 favur. Kontra. assessjonijiet Namlu verifika dwar emenda numru 11. Għan kart tal-għalden jiqsat jgħiduli. Votazzjoni miftuħa okay. Uh, is everybody voted? Tajja pus kullħat vota? 38 voti imma 37 illi qed jivvotaw. Jekk xi ħadd qed jastieni tajjeb. Nagħlqu l-vot. 18 favur, 17 kontra. U għanna foti ħor minnant Silvi, għalek 19 favur. U għal daqstan taddi. Tsatax, tmintax, xorta taddi votu jihet. jie Filip. Emenda 12 minu favur. Kontra? Astenzjonijiet. Ma taddix. Emenda 13. Ser namlu verifika għal devutaw bil-maqlub. Vot miftuħ. Emenda numru 12. Is everybody voted? Kulħadd ivvota. Għandna tlieta li mhux qed jivvotaw. Għandna wieħed li suppost qed jivvota mhux qed jivvota. Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix maġġoranza kif tilkom. Emenda 13 minu favur. Kontra, astensjonijiet ma taddix. Kompromess B minu favur kontra astensjonijiet jaddi. Emenda seba' favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess C favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess D favur kontra astensjonijiet jaddi. Naddu għal emenda 24 favur kontra astensjonijiet ma jaddix. Test oriġinali favur kontra astensjonijiet ta' di emenda 25 favur kontra astensjonijiet ta' di emenda 26 favur kontra astensjonijiet ta' di emenda 27 favur kontra astensjonijiet ta' test oriġinali paragrafu 5.4 minu favur kontra astensjonijiet jaddi emenda 28 favur kontra astensjonijiet taddi emenda 29 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess E favur kontra astensjonijiet jaddi. Emenda 31 favur kontra astensjonijiet taddi, 32 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess F favur kontra astensjonijiet jaddi. 39 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda orali minnaħa tal-essendi din hija l-emenda orali dwar emenda numru 40. Minu favur? Kontra. Mawx voti? Votazzjoni elettronika għal daqstant. Emenda bil-fom minnaħa tal-SND dwar paragrafu illi għandu 6A ħdejħ minn flok l-emenda 40. Kulħadd vota? Fadal min jivvota? Tnejn oħra. Ser nagħlaq il-vot. Vot magħluq. U tgħaddi maġġoranza anke jekk mhux kulħadd tolla jdejh. Emenda bil-fom dwar emenda 41 mitluba mir-rapporter. Għandna vot maqsum. Ser nifutaw dwar l-ewwel parti minnu favur. Kontra. Għandna vot maqsum dwar l-emenda bil-fom. Le, tajt il-President, skużawni, għanna vot maqsum, ħazbaljen. L-ewel parti minnu favur, kontra, astensjonijiet. Ta' it-tini parti favur, kontra, astensjonijiet. Ma taddix. Verifika jek tridu dwar it-tini parti. Il-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota. vota Votazzjoni magħluqa. Għaw iktar persuni issa, tgħid il-President, ma taddix 18 favur 20 kontra. Sur Hockmark għandu karta tiegħu, Silvija favur, ma xorta tiġi 19 u għalhekk xorta ma taddix. Ma taddix b'vot wieħed mhux bitnejn. Philip Lamberts, emenda 42, menu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Naħseb illi għaddit. Kompromess ġe, favur, kontra, astenzjonijiet. Taddi. Emenda 47 favur kontra, astenzjonijiet ma taddix. 48 favur kontra, astenzjonijiet ma taddix. 49 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess akka favur kontra astensjonijiet jaddi. 53 li huwa żieda mal-kompromess minnu favur kontra. Emenda 53. Hawnhekk jingħad illi nistgħu nivvutawha flimkien ma' kompromess akka. U xek rapporter, qed tifhimni tajjeb wis minnu favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess i favur kontra astensjonijiet jgħaddi emenda 62 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess i favur kontra astensjonijiet jgħaddi emenda 64 favur kontra astensjonijiet tgħaddi kompromess ke favur kontra astensjonijiet jaddi 69 favur kontra astensjonijiet għanna vot rasimbrasa ra sawnek u għalek se namlu verifika dwar id-69. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għandna vot xinżidu 21 kontra u 19 favur għal daqstant ma jaddix. Emenda 70, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Kompromess L, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. 77, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Kompromess N, l-ewwel parti minu favur, taddi. Tieni parti, favur, kontra, astensjonijiet, taddi wkoll 81 f'żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet tgħaddi. It-tieni parti minnu favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Kompromess N minnu favur kontra astensjonijiet jgħaddi, kompromess O minnu favur kontra astensjonijiet jgħaddi. Emenda 88 minu favur kontra astensjonijiet tgħaddi, 89 minnu favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Subheading 2, test oriġinali favur kontra astensjonijiet taddi, kompromess P favur kontra astensjonijiet jaddi, emenda 93 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 94 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 95 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Test oriġinali, paragrafu 16, favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 16 a emenda 7 u 6 u 90 favur kontra astensjonijiet taddi. 7 u 90 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 98 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Test oriġinali favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 99 favur kontra astensjonijiet tħawat xi ftit nistgħu nagħmlu verifika dwar id disa tgħid il-President. <clears throat> Has everybody voted? Kulħadd ivvota? Votazzjoni mal Satax 19 favur b'Silvi 21 kontra għal daqsant ma tgħaddix għal oħra. Test oriġinali paragrafu 18 minu favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 100 favur kontra astensjonijiet tgħaddi, kompromess E, favur kontra astensjonijiet jgħaddi, 104 favur kontra astensjonijiet jgħaddi, 105 favur kontra astensjonijiet tgħaddi, 106 favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix, test oriġinali favur kontra astensjonijiet tgħaddi, 107 favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. 108 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Test oriġinali favur kontra astensjonijiet taddi. 109 favur kontra. Astensjonijiet verifika dwar il-109. Has everybody voted? I'm closing the vote. Kulħadd ivvota? Sar nagħlaq il-vot, votazzjoni magħluqa ma taddix 18 favur u li 24 kontra. Test oriġinali paragrafu 22 minu favur kontra astensjonijiet jaddi. Paragrafu 23 favur kontra astensjonijiet jaddi. 110 favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 24 favur kontra astensjonijiet jaddi. 111 favur kontra astensjonijiet L-emenda ma taddix. Emenda numru 1, favur kontra astensjonijiet taddi. Citation numru 2, favur kontra astensjonijiet taddi. Citation numru 3, favur kontra astensjonijiet taddi. Numru 4, favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda numru 2, favur kontra astensjonijiet taddi. Citation numru 5 favur kontra astensjonijiet taddi. Citation numru 6 favur kontra astensjonijiet taddi. Premessa A emenda numru 3 minu favur kontra astensjonijiet taddi. Premessa B emenda numru 4 favur kontra astensjonijiet taddi. Issa sar ser nidu vot elettroniku dwar it-test hekk kif emendat. Vote keep voting. Fadal tnejn oħra xi votaw, jibqgħu votaw, tajjeb u votazzjoni magħluqa. 35 er, favur, 3 kontra u 4 astensjonijiet. Grazzi. So, this is Mr. Taxus's. Really Okay. Are we ready for the next item? bring in another... If you could take your seats, please, and we can move on to... Jekk jġobkom ħudu postkom biex naddu għal punt 16 dwar il-kooperazzjoni amministrativa fil-qasam ta' dazji ta' sisa. Jekk jġobkom. Komplu tkellmu l-len minn din il-kamra. Kjoġobkom. Gay Mitchell. Inti ser titkellem fisem ir-rapporter. Rapport ta' sur kaza. Iva, Iva, President, grazzi ta' sew. Sfortunatament, minħabba ċirkostanzi mhux previsti, is-sur kaza ma jistax ikun ġewwa Brussell illum u talabni biex nippreżenta dan ir-rapport fismu. Jiena ħadd nota tal-kummenti li għamlu shadows. Ser nieħu nota tal-kummenti li għamlu shadows biex ngħid li sur kaza dak li ġie diskuss hawnhekk. L-isfront tal-dan huwa l-proposta tal-Kummissjoni li ġi trattata f'dan ir-rapport tikkonsisti mir-reviżjoni proposta tal-regolament tal-2004 illi ħolo qafas legali għal kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam ta' dazji tas-sisa dan ir-regolament irid jiġi aġġornat biex jagħti l-bażi legali għal fażi li jmiss. Din il-fażi li jmiss tinvolvi l-introduzzjoni tal-movimenti kompjuterizzati li MCS u sistemi ta' kontroll. Din is-sistema għandha lan illi tinkludi u tarmonizza l-proċeduri amministrativi illi għandhom lan illi jiżguraw illi l-iskambju ta' tarif kun aktar effiċjenti f'termini ta' veloċità u riżultati ġala darba tiġi implementata sħiħ sistema bħal din ser tkun importanti biex jitnaqqas il-livell ta' frodi, l-ammont ta' frodi. Is-sistema wkoll ser tnaqqas il-piżijiet amministrattivi fuq l-awtoritajiet kompetenti fih dan l-istati membri. Għaliex il-ħtieġa għal ġabra kollettiva l-informazzjoni sejra titneħab mod parzjali dan ir-regolament ukoll jipprova ineħħi u jnaqqas il-piżijiet għan negozji permezz tal-iskambju automatiku tal-informazzjoni. Il-pożizzjoni ta' sukaza hija din li ġejja huwa jappoġġa il-proposta tal-Kummissjoni huwa jemmen illi il-miżuri li għandhom lan li jissemplifikaw u jagħmlu streamlining tal-proċeduri amministrattivi kemm għall istati membri kif ukoll għan negozji għandna naċċettawhom, għandna nilqawhom. Apparti minn hekk il-skambju effiċjenti u rapidu tal-informazzjoni hija importanti biex l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jiġġieldu il-frodi huwa jaqbel illi il regolament revedut ser tejjeb l-identifikazzjoni u ser iwassal għal tnaqqis fl-attivitajiet ta' frodi. Huwa jara ħtieġa illi jemenda b'mod sostanzjali proposta tal-Kummissjoni L-emendi li ġew infasla għandhom lan illi jiċċaraw it-test. Emenda numru 4 għandha lan illi tiżgura illi fir-reviżjoni tat tarif illi jinkiseb mingħand l-Istati membri ir-rwol tal-Kummissjoni ma jridx ikun dak biss illi jagħmel taqsira, jagħmel sommarju imma li janalizza wkoll din l-informazzjoni. Emenda numru 5 tibdel perjodu ta' żmien għal reviżjoni minn ħames snin għal tliet snin jekk eh, insibu qbil u sur każa jemmen li aktar xieraq hekk. Huwa jinsab ħerqan illi jirċievi il-kontributi tagħkom bħala kollegi dwar dan id-dossier. Grazzi ta' sew, Sinjora President. Mr. Bowman, Udo for the social. Udo, Kirchbrook, għas-Soċjalisti. Grazzi ħafna u grazzi wkoll is-Sur Mitchell u l-Sur Kaza, ovvjament nirringrazzjom ukoll talli ħadu din il-biċċa xogħol. Jifisem il-grupp tagħna aħna naqblu ma' din is-sistema mingħajr riserva, s-sistema trid titħaffef trid tiġi minn modernizzata u rridu naħdmu fuq id-dettalji tekniċi għandna bżonn ta' proċessar ta' data um, komputerizzata bla ma jkun hemm lok għal dubju u rridu niġġieldu l-evażjoni tat-taxxa rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex Insaħħu il-databases tal-istati membri u l-iskambju ta' informazzjoni minn database għall-oħra nittama li nkunu nistgħu nikkonkludu b'mod ta' suċċess dal-waqt. Grazzi ħafna Filip. Anzi, anzi, Għandi l-Oli Schmidt għajti xajjir li mux jgħat fuq il-lista. Oli, fidejk. Maħadniex nota ta' xedow tal-għaldi dak kollox. You can go first. Tista titkellem inti, Oli. Iva, grazzi. Ija, il-najt xie minuta ilu kont inkarigat. Jina, Nasab li s-sur Kaza għamel bieċa xol tajba ħafna volja dinija bieċa xol teknika u komplikata naħseb li essenzjali illi nikomplu naħdmu u inżidu kooperazzjoni fl-Ewropa. Jina b'ma ġenerali favuri proposti ġejjin mis-sur Kaza. Naħseb li għanna namlu dak kollu li nistaw sabiex ikun hemm amministrazzjoni imħaffa illi tkompli tnaqqas il-pis amministrattiv. Dwar is-sostanza teknika tal-proposta għandi biss ftit kummenti. Ma nafx jekk is-sur Miċċel ikun jista' jindirizzhom. Artiklu 15.4 fejn il-Kummissjoni determina fl-situazzjoni l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jaraw li sistemi kompjuterizzati tagħhom bħala inaċċessabbli għandna bżonn ta' regoli ċari dwar l-inċertezza. Mnix ċar mhux ċar eżattament xi tagħmel kummissjoni b'artiklu 19 għandna ngħidu b'mod ċar l-indirizz li jiġi reġistrat fl-SID e għandu jkun l-istess bħal dak illi fih jiġu rċevuti il-beni skont l-arranġamenti u kol tas-sisa. Mbagħad naħseb li fatiku disappunt nejn għandu jkollna referenza għal l-indirizz tal-persuna li qiegħda tirċivi. Adottazzjoni tal-reġistru tal-SED skont dan l-artiklu Disappuntnej li qed propost jistewa wasal l piżijiet żejda għal ċertu awtoritajiet nazzjonali naħseb nista' naqblu li dan għandu jinvolvi biss nefqa ta' darba. Ovvjament naħseb li li kolna sistema komputerizzata hija ħaġa neċessarja u naħseb għandna nkunu daqsxejn forsi iżjed koraġġużi f'dan il-kumitat. Impossibbli illi Sur Mitchell, imqar nikkonsidraw awtorità komuni tal-vet skont il-Fiscal Compact. Din hija biss forsi illużjoni għax naħseb nistgħu nagħmlu ħafna iktar fil-qasam tal-vet u niġġieldu l-evażjoni tat-taxxa. Dan jippermetti lill SMEs ikunu jagħmlu parti minn Eh, suq uniku li jaħdem tajjeb b'ħafna aktar faċilità. Grazzi, Filip issa emissek. Iva kuntenti li tkellem qabli oli. Oli nasab li għanna ninaqdu xi darba. Ħankompli ma dak li għartint fil-fatt, Iva. Dina hija probabbli perspettiva li għanna nieħdu li kollna autorita eh, Ewropea tal-vet propju għal ġid tas-suq uniku. U naħseb għallin inqas għandu jkun hemm premessa dwar dan naqbel perfettament fuq dak li għad. Issa xi kumenti dwar l-emendi ma nafx hekk għandniex nallokaw il-ħin tal-interventi eh, skont id-daqs tar-rapport għax dak il-każ dan ir-rapport kieku ma tantx jieħu eh, kollu ħin allokata lih imma fuq l-ewwel emenda test tal- -rapport, ħodor għadin niddubitaw eżattament xi tfisser din l-Unjoni Fiskali Ewropea. Hija l-Unjoni Fiskali ta' Merkel li hemm fit-trattat għax dik mhijiex Unjoni Fiskali. Naħseb illi qabel ma nużaw dawn it-termini għandna nkunu ċerti eżattament dwar xiex qegħdin nitkellmu għax dawn huma ambigwi. Imbagħad emenda numru tnejn din qed iddajja fit-test Għamlek għadin nitkellmu dwar l-iskambju ta' informazzjoni u aħna nipreferu f'dan il-każ sit test oriġinali tal-Kummissjoni emenda ħamsa jiena nimxi hawnhekk fid-direzzjoni ta' dak li qed jipproponi s-sur kasa meta l-Kummissjoni tgħid li l-Istati Membri jistgħu jikkomunikaw li l-Kommissjoni u batanek sur kas għati proponi li stati membri huma mistiedna biex jikkomunikaw lill kommissjoni Aħna minna ħatana najdu xell għandhom jikkomunikaw. Iġifi jissir obbligu emenda sitta toġobna. Iġifi dawn huma l-ideja tagħna, ovvjament aħna ħantu bil-miktub. U hemm ukoll kusin dwar kapitlu il fejn inneħħu kwalunkwe lingwaġġ li jista' jipprovdi lill istati membri bl-iskużi biex ma jagħmlux segwitu ma' tabit korporattivi. Naħseb illi naċċertaw illi ma jkunx hemm loophole sabiex ixaklu il-kooperazzjoni fuq kapitlu tlieta mbagħad probabbli Intawlu l-lista tal-punti li jaqgħu taħt ir-regoli tal-iskambju ta' informazzjoni mandatorja. Imbagħad minix ħanqod nirrepeti dak il qal fuq l-awtorità tal-VAT Ewropea u Kif għallu ħajkonna bżonn f'dak il-każ rapport min-naħa tal-Kummissjoni dwar il-frodi fil-qasam tas-sisa u dan nixtieq li jsir sal tmim l-2012. Naf li qed nitkellem dwar żmien qasir hawnhekk, però meta naraw in-nuqqasijiet enormi il- ehm, vojt li jem bħalissa fil finanzi pubbliċi l-evażjoni ta' taxxa trid tiġi indirizzata immedjatament għax iktar ma naħlu ħin iktar qegħdin naħlu flus. U għalhekk hemm bżonn illi ikollna sistemi eh, fiskali kollha eh, imsejsa fuq bażi soda. Dak kollox minn naħa tiegħi. Grazzi, Ashley. Grazzi, sinjura President, u grazzi lil gejta li eh, prezentalna r-rapport tas-Sur Kaza. Dan huwa rapport tekniku u bla kontroversi illi huwa aċċettabbli għal grupp tiegħi sempliċement qegħdin nissostitwixxu regolament bieħor naġġornaw il-lingwaġġ u naħu dispożizzjonijiet żejda u nagħmlu l-istruttura aktar loġika sabiex tieħu konsiderazzjoni l-introduzzjoni tal-EMCS. Aħna nappoġġaw ir-rapport tas-Sur każa, jidrilna li l-emendi tiegħu huma loġiċi u jagħmlu sens qed insaħħu il-proposta u nagħtu mandat ċar biex nirkun hemm monitoraġġ tal-implementazzjoni tar-regolament. Is-sur każa għandu l-appoġġ tagħna kollu. Grazzi. Il-Kummissjoni u li huma lesti jitkellmu jekk ikun hemm xi punt tekniku li hemm bżonn jiġi ċarat ma nafx hekk dan huwiex il-każ gejt ixtieq tisma' x'għandha xi tajt il-Kummissjoni. Mux jekk mandom xaġa partikolari xie jajdu, imma jekk jem xaġa li xtiqu jajdu, man kif ridu. Donno, il-ħakna ftejim dwar il-rapport, ġifiri ma nafx jekk il-kommissjoni tħossu li hemm xaġa partikolari li għandha titkellem dwarha. Le, mhux biex nikkommenti, sempliċement xtaqt nirringrazzjakom biex tpoġġu dan il-punt fuq l-aġenda daqshekk malajr wara li Għanna Aħna nilqgħu ir-rapport, nilqgħu il-kommenti wkoll illi ehm, irċivejna fuq ir-rapport u ħankunu qegħdin naddu proposti tagħkom lill presidenza matul id-diskussjonijiet fil-Kunsill. Grazzi ħafna tal-li użajtu dal-ħin tagħkom biex iddiskutu dan ir-rapport illum. Gej fil-qosor jivan nirringrazzja l-membri tal-li taw l-opinjoni tagħhom jiena ħan informa l sur Kaza b'dak li intqal m'għandix dubri ħajkun kontent illi da rapporti gawdi minn dal appoġġ kollu m'iniex pożizzjoni li wieġeb il-mistoqsijiet li saru l sur Kaza ma nafx ħajġri dwar l-awtorità tal-vet din hija ovvjament il-mistoqsija il-kbira ewlenija, però jiena ovvjament ħanġiba għal ħanqajjima ma' sur Kaza. Grazzi ħafna ħanfakkar kulħadd dwar l-iskeda l-ewwel ta' frar 2012 hija id data ta' skadenza għal l-MND u 28 ta' frar ħan ikkonsidraw dan ir-rapport fid-29 u mbagħad ħan ivvutaw dwarha u tgħaddi għat-tieni plenarja ta' Marzu. Grazzi ħafna nistgħu ngħaddu issa għal punt li jmiss u dan huwa rapport tas-sur. Paxas. Su Paxas fejn Hemmhekk wara net. Punt 17 fuq l-aġenda u hawnhekk għandna l-emenda tar-regolament tal kunsil dwar ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal kondivizjoni tar-riskju. Naddu issa għar-rapporter. Grazzi. President, kollegi. Id-diskors tiegħi ħajkun wieħed qasir u fil-qosor jiena nappoġġa il-proposta ta' Kummissjoni li waslet fi żmien fejn ir-riżorsi nazzjonali qegħdin isiru dejjem aktar skersi. Riżorsi finanzjarji ovvjament il-mira hawnhekk wara li niffaċilitaw l-implementazzjoni ta' programmi ta' fondi strutturali kif ukoll programmi ta' infrastruttura għal l-ekonomija li jistgħu jagħtu spinta lill-ekonomija u jżidu l-impjiegi. Fil-qosor jiena nixtieq nippreżentalkom l-emendi illi fassalt wara konsultazzjoni mal-partijiet interessati. Il-Kommissjoni qed tipproponi din l-regolament emendat tiġi applikata biss għal dawk l-Istati membri li minħabba problemi ta' stabilità finanzjarji kbar diġà ċivew għajnuna finanzjarja mill-Unjoni Ewropea dan jfisser l-ewwel il-Greċja u il-Portugal nemmen illi però jkun importanti ħafna li l-istrumenti tal- Sim ta' riskju kun disponibli l-istati membri kollha, kwaħt ikun jista' juża. U dan jfisser mhux biss dawk il pajzi illi għandhom jew jista' jkollhom diffikultajiet finanzjarja bħal Spanja u l-Italja manki oħrajn illi ħaj jista' jkollhom problemi biex jiffinanzjaw il-proġetti il-kbar fid-dinja tal-lum diffiċli li wieħed jipprevedi li ma dawk il-pajjiżi li ħajkollhom il-problemi fil-futur għalhekk ikun diffiċli ħafna nemendaw il-regolamenti il-ħin kollu. Ehm, jiena nemmen għalhekk li dan ir-regolament għandu japplika għall-istati membri kollha kemm huma. It-tieni emenda tiegħi l-idea wara din l-emenda hi li nippermettu lill istati membri li qegħdin jipparteċipaw f'dan il-dej faċilità tal sharing tar riskju biex ikollhom aċċess għal proġetti finanzjati mill fondi strutturali ma anke proġetti ewlenin oħrajn li jistgħu jagħtu spinta lill-ekonomija u lill-impjiegi. Nemmen illi ikun importanti ħafna biex il-proġetti ta' infrastruttura li ġeneraw il-dħul u dawk il-proġetti li kieku ma jkollhom l-ebda problema li jattiraw fondi privati kieku maħniex fi żmien ta' kriżi, u għalhekk ma jkunux definiti bħala ġibli illi jirċievu għajnuna finanzjarja mill fondi strutturali ikunu jistgħu jingħataw din l-għajnuna għal is-sitwazzjoni issa nbidlet. U għalhekk naħseb illi għana nistendu ir-regolament sabiex ikkopri dawn is-sitwazzjonijiet ukoll. Dina ovvjament hija miżura temporanja mandat għavalida biss ta' tmiem ta' dan il-perjodu ta' programmazzjoni l-istituzzjoni Ewropej tiġabdew bil-ħidba tagħhom sabiex iħejju il-perjodu ta' li jmiss bejn l-2000. U għaxra d-dim u jiena nemen illi il-Kommissjoni wara valutazzjoni adattata ta' kemm huma ta' suċċess dan il-miżuri tista' tikkonsidra mbagħad li tintroduċi miżuri permanenti nittama li l-emendi tiegħi tistgħu taċċettawhom u issa Jiena nistenna bil-ħerqa l-opinjonijiet tagħkom u l-proposti tagħkom li jiffaċilitaw l-implementazzjoni ta' dan ir-regolament. Grazzi. Grazzi ħafna Jean Paul, jekk jogħġbok. Iva, Signor President, fil-qosor, jiena nixtieq nirringrazzja lir rapporter tal-isforzi tiegħu u nixtieq niskuża ruħi fisem Karim, il-kollega tagħna li qiegħed bħalissa fil-Kumitat Itrew li huwa rapporter tal-punt li qed jiġi diskuss bħalissa jiena ħan forma lir-rapporter dwar il-kummenti tas-Sur Karin huma ta' natura pjuttost teknika u inkwatat li mhux ħajamlu sens jiena ħanibatom bil-miktub lir rapporter naħseb dan huwa l-aqwa mod kif nistgħu nipproċedu. Grazzi ħafna issa eh, Liza Ferrera Soċjalisti, grazzi ħafna, Signora President. Jiena nixtieq nirringrazzja lir rapporter għax-xogħol tiegħu naħseb li l-Kummissjoni qiegħda Għanti eh, għandna xi punti anke rapporter fuq da suġġett jiena xtieq nkun naf pereżempju x'inhi s-sitwazzjoni attwali ta' dan il-proġett jiena qaluli illi l-iskeda il anke fil-Kumitat Reġi li dina l-iskeda sawa għawlura u ma nafx jekk dan huwiex minnu jew le nixtieq nkun naf ukoll jekk il-proposta li qed tiġi diskussa mir-rapporter bħalissa ċe li nwassaw l-ambitu Iji xaħġa biss tal-pajizi ta' koezjoni jew nkella anki oħrajn ximpat ħajkun ta' dan. Fuq il-proposta oriġinali tal komissjoni dan għat-wessieħ tal-ambitu nixtieq inkun naf ukoll jekk din is-sitwazzjoni hiex minna bħalissa ħalli jkunu nistgħu nwassew dak il-proċess li kien ippjanat għal Greċja biex japplika wkoll għal pajjiżi oħrajn. Jidher li dan huwa mekkaniżmu interessanti ħafna u naħseb li għandu jkollna daqsxejn ta' uh, idea jekk dan huwiex proġett vijabbli jew le. Il-pożizzjoni tiegħi tiddependi minn jekk nifhimx tajjeb x'in il-pożizzjoni ta' kummissjoni fuq il-kalendarju, x'taħseb il-kummissjoni fuq il-fattibilità. Illi nwessaw l-ambitu u kollha pajizi oħrajn mhux biss dawk li qed jirċievu l-għajnuna li hija l-idea li kien qed iressaq il-kollega eh, Sur Paskas. Huwa possibbli li nwessaw l-ambitu ta' din il-proposta. Grazzi ħafna Sinjura Pereira sa Il-kellim li nis, grazzi ħafna, meta rajt il-kelma kondivizjoni ta' riskju ma konċ naf eżattament jekk fil-fattu mhix qegħdin ngħaddu riskju minnaħa għall-oħra. U naf illi Oli Schmidt taw għalulu biex jitkellem nofsi qabel id-diskussjoni, nari li għaluli biex nitkellem il-lum għalix rifjutajt il-imwieġeb e-mail u għalek spiċċajt xedow rapporter għaxak jaħdmu l-affarijiet għawnek. U għalhekk għandi daqxajn ta' xettixiżmu dwar l-istrument li qed jiġi diskuss. Forsi dan qisu qegħdin nagħtu premju għal dawk il-pajjiżi li ma kinux kapaċi imesċu l-ekonomiji tagħhom kif suppost. Jina għalhekk irid niflej l-affarijiet aħjar u noħroġ biktar diskussjoni dettalji iktar qudiem. Grazzi ħafna is-Sur Kamal li huwa il-Shadow Rapporter u Samsur Eskila Kakis. Grazzi ħafna President. L-ewwel nett jiena nixtieq ngħid illi sitwazzjoni ekonomika fil-pajjiżi li qegħdin nirreferu għalihom illum hija kompletament differenti minn kif kienet meta pjanajna. Il-qafas ta' referenza strateġika. Is-sitwazzjoni fil-Greċja hija kompletament differenti u anke l irlanda u fil-Portugal inbidlet is-sitwazzjoni hemm bżonn ngħaddu xi flejjes għal din id-dinja ġdida x'inhi il karatteristika u l-għanija ta' din id-dinja ġdida ħadd għal inqas fil-Greċja mu qed jagħmel attività ekonomika hemm problemi verament kbar ta' fiduċja. In-nies ma jafux bliema munita jkunu qegħdin jinnegozjaw, laqas qegħdin jagħmlu investimenti, laqas qegħdin jieħdu deċiżjonijiet ekonomiċi u dan Mish eh, ħad issolva mill-lum għal-għada di kwistjoni li rridu huwa illi naraw kif nistgħu nħeġġu u ninkoraġġixxu l-investiment din hija. Dan huwa mezz tajjeb biex nagħmlu dan. Aħna fil-grupp li ieħor ipproponejna strument ta' dan it-tip f'Ġunju 2011. U kontanti li l-Kummissjoni ħadet um, inizjattiva koraġġuża jekk dana jista' ikun strument utli għal pajjiżi oħra wkoll aħna lesti nikkonsidrawha din, però jekk jogħġobkom tridu tirrealizzaw kemm hija importanti l-iskeda dinha trid tiġi implementata malajr kemm jista' jkun tejn l-Europa kolla. L-Europa kolla tgawdja kiena xinna nistabilizzaw dawn il-pajizi. Mbżon li kolna kondivizjoni ta' riski. Mbżon illi nistabilizzaw daw l-ekonomija. Għanna bżon ta' sinjali pozittivi fis-swieq. Hemm żewġ affarijiet li tridu tkunu tafu dwar dan ir regolament il-ġdid l-ewwel nett dawn il-flejjes se jgħaddu għal strument kompletament ġdid li qatt ma użajna qabel u għalhekk tkun inġusta kieku il-flejjes jintilfu għax indumu ma nimmobilizzaw il-flus għalhekk għandna nkunu flessibbli dwar kif il-flus ħajjiġu ġestiti wara li jispiċċa dal-istrument. Mbagħad ħaġa ħra li dun ikkonsidraw hija li jkollna regolament illi jaqgħat iż-żewġ eh, qafas regolatorji. Ma nix ċans namlu regolament ġdid jew nibnu ir-regolament hekk kif ngħaddu għal perjodu l-ġdid. aħna għadin ngħidu li dan jidħol fis-seħħ pereżempju għal minn hawn sitt xhur oħra u jibqa' hemm għal sena sena u nofs. Iridu nagħmlu daqsxejn iktar sikura l-pajjiżi involuti. Tinsew x'huma qegħdin jieħdu l flejas minn fondi u proġetti pubbliċi li jistgħu jiġu implementati illum u għadin jużawhom sabiex jimmobilizzaw investimenti pubbliċi jew proġetti pubbliċi billi inaqsu ir-riskju. Ek li hemm bżonn isiru li qed isir jridu nkunu flessibbli. Grazie. Thank you very much, Filip. Uh, grazzi ħafna, Filip. Iva, mela, ħanibda. Jiena naqbel mal-fatt li Iva hemm bżonn li nimmobilizzaw l-investiment eh, privat illum il-ġurnata ħafna mill-kapaċità li għandna fl-Ewropa il-maġġoranza fl-idejn id-djar u intrapriżi mhux finanzjarji u dak li għandna bżonn nimmobilizzaw u jekk nistgħu nużawhom dawn l-istrumenti sabiex nimmobilizzaw l-investimenti ħaġa tajba imma hemm żewġ problemi li huma relatati mal-istorja ta' fondi strutturali mela għalfejn qed nużawhom dawn aħna fil il-Portugal u Spanja rajna naħseb eh, il-kollega mill-liberali li tkellem dwar il-numru ta' aeroporti li mbnew fi Spanja mingħajr titjiriet eh, li jintlu jew jitilqu minn dan l-aeroport nafu kemm eh, l-infrastruttura ta' trasport ma kienx sostenibli dawn ġew finanzjati mill-fondi strutturali, ovvjament irridu nbidlu id-direzzjoni f'dawn il-fondi strutturali ġifieri tistgħu tistennew minn għandna mendi li se jisqu fuq il-kondizzjonalità. Umbagħad da kollu li seħħeb b'dan il-flus anke jekk dan jixpruna investiment privat mela il-konsistenza ma' dawk il-proġetti eh, ma' l-liġi tal-Unjoni Ewropea niftakru koll li kien hemm proġetti fil-Polonja fejn il-proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea kienu marru kontra iż-żoni ta' natura 2000 mhux xi ħaġa li nixtieq nkomplu nisqu fuqha u għalhekk jiena nelqa kull investiment li eh, jgħin li l-ekonomiji ta' dawn l-istati membri siru iktar sostenibilità għax us iktar sostenibli għax u dan il-mod li nistgħu nimxu l qudiem Il-Greċja, jekk il-Greċja tirrovina l-ambjent tkun qed tirrovina għas għas importanti għat turizmu u għal dħul Punt ieħor trasparenza tal-proċessi kollha u permezz eh, tagħhom Dawn il-proġetti jiġu mnedija nafu u koll li l-involviment publiku jew l-iskrutinju publiku tal-għal-dżlit li jisiru għal dawn il-proġetti eh, għandha tiġi mtejba u nasib hemmhekk ukoll nistgħu nsemmu dawn affarijiet fir rezoluzzjoni li dan il-Parlament għadda fuq il-qafas eh, multjanwali tal-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea forsi nistgħu nużaw u ndaħlu dan il-lingwaġġ f'dan ir-rapport. Grazzi ħafna Sharon. Dawn kienu il-kummenti l kummenti tiegħi. Issa għandi talbit kemm il-Kummissjoni kif ukoll mill-EIB li jixtiequ jitkellmu ma nafx hekk forsi hemm xi ordni partikolari li rridu nsegwi jew forsi persuna tiddeċidi ah, ah, li se titkellem l-ewwel forsi l-Kummissjoni iva. Thank you, Mrs. Chair. Grazie ħafna, Madam Chair, membri onorevoli, il-Kummissjoni qed tipproponi miżura speċjali għal sitwazzjoni speċjali Din il-miżura għandha l-intenzjoni li tindirizza l-ostakli seri li xi stati membri qed jaħbtu wiċċhom magħhom u b'mod partikolari l-Greċja sabiex jqajmu l-finanzjament privat sabiex jikkofinanzjaw l-infrastruttura u proġetti ta' investiment li jistgħu jiġu finanzjati parzialment mill-fondi pubbliċi. Dan huwa l-każ partikolari ta' proġetti ta' infrastruttura li joħolqu dħul net il-valur tagħhom ma jistax jiġi kopert minn finanzjament net permezz ta' politika ta' koeżjoni. Huwa l-każ ukoll li fejn l-għajnuna massima permissibli ta' għajnuna publika tinżam eh, taħt l-għajnuna statali ġifiri dina miżura li għanda l-intenzjoni li torbot parti mill proġett li normalment jiġi finanzjat minn għajnuna publika, rizorsi publiċi kofinanzjat minn fondi Ewropej, imma wkoll parti li għaffinanzjata minn investituri privati u fejn l-investituri privati se jirkupraw l-investi tagħhom eh, skont x'investew. Illum il-qada fil-Greċja, imma dan jista' jkun il-każ ukoll fi pajjiżi oħrajn li jaqgħu taħt dawk l-iktar affettwati mill-kriżi l-investituri privati mhux qed ehm, jippruvaw jieħdu r-riskju sabiex jiffinanzjaw il-proġetti sabiex eh, innidu dawn il-proġetti. Kienem numru ta' proġetti strateġiċi li ġew mażula l finanzjament taħt politiki ta' koeżjoni għalhekk din friskju li ma jiġux implementati minħabba l-fatt li l-investituri tas settur privat u l-banek jew dawn m'għandhomx il-likwidità xirqa sabiex jisselfu lil prodotti jew inkella mhumiex lesti li jirriskjaw u jinvestu fil- ċirkustanzi ekonomiċi attwali għalhekk il-miżura proposta sabilha miżura reali ta' skambju tar riskju peress li din il-miżura għandha l-intenzjoni li tagħti riżorsi l istati membri li huma konfinanzjamenti minn fondi strutturali li jagħmlu dan ħalli bekk l-investituri privati l-kofinanzjaturi u mal-essi li jihdu dawn ir-riskju imma l-lum il-ġurnata minn għandu l-affarijiet mhuwiex lesti speċjalment fil-każ tal-Greċja. Il-miżura kif tista' tkun implementata tkun implementata mill-Kummissjoni fuq talba ta' l-Istat membru involut fiftejn ma' l-EIB jew inkella ma' korp internazzjonali ieħor bi missjoni pubblika li toffri garanziji simili pal e ib u dan huwa fattur importanti ħafna peress li l-EIB pala imsieħeb fuq medda ta' żmien twila mal-Kommissjoni għandu responsabiltajiet partikolari ta' mm, politika pubblika għandu responsabilta li jiffinanzja biss dawk il-proġetti li huma konsistenti ma' leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-anijiet eh, ta' politika tal-Unjoni Ewropea lek eh, dana jrid jindirizzaw lill-Kummissjoni b'mod formali għandu jidentifika l-proġetti u l-ħtiġiet ta' finanzjament li dana jixtieq li jkopri taħt l-istrument ta' skambju tar-riskju dawn il-ħtiġiet ta' finanzjament m'għandhomx ikunu ola mid differenza bejn l-ispejjeż involuti fl-investimenti tal-proġetti u l-ammont massimu ta' appoġġ li jista' jiġi kofinanzjat permezz ta' politika ta' koeżjoni għalhekk dawn il-miżuri m'għandhomx jintużaw sabiex eh, id-dejn jitkattar imma għandhom jintużaw sempliċement sabiex jippermettu lil dawk il-proġetti li diġà jiġu kofinanzjati mill-fondi strutturali sal rata massima possibbli ta' kofinanzjament possibbli taħt ir-regoli ta' fuq finanzjament kif ukoll ta' eh, regoli ta' għajnuna statali għax dawn ma jippermettux li għall-investimenti produttivi il-kofinanzjament pubbliku jista' jmur lil lin minn livell partikolari. Għalhekk l-intenzjoni tal-miżura li tingħalaq din id-diskrepanza li ma tistax tiġi finanzjata llum peress l-investitur pubbliku mhux qed jinvesti għalhekk l-Istat membru jrid jidentifika il-programmi kofinanzjati mill-politika ta' koeżjoni u r-riżorsi li dawna se jihdu sabiex dawna jiġu allokati għall-istrument ta' skambju l-Istat membru jrid jidentifika x'inhuma l-ħtiġiet, x'inhuma r rizorsi sabiex eh, jieħdu l-affarijiet mill-istrument attwali għal dak ta' riskju u l-istat membru jrid jagħmel l-evalwazzjoni li dina ħtieġa meħtieġa. Mbagħad mill-banda l-oħra, l-istat membru jrid irressaq dawn il-proġetti lill-EIB jew inkella istituzzjoni finanzjarja oħra li toffri garanziji simili bħall eib u li għandha mm, obbligu ta' missjoni pubblika sabiex dawn eh, jaslu għal deċiżjoni fuq finanzjament favorevoli minn dawn l-istituzzjonijiet għalhekk l-istituzzjoni għandha bżonn tevalwa l-proġett u tiddetermina eh, dan skont eh, l-aspetti finanzjari u tara jekk eh, dan il-proġett jista' jagħti valur miżjut u li mhux qed finanzjaw proġetti mhux viabli għax f'kull każ l-istituzzjoni finanzjari qed tagħti self qed tagħti investiment tal-ekwita lek trid tirkupra l-investiment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 Mela, ftit sekondi oħra, mela, bazi tal-proposta fuq talba tal-Istati membri l-Istati l-Kummissjoni mbagħad se tadotta deċiżjoni li se tkun il-bażi sabiex ikun hemm trasferiment ta' riżorsi mill-programmi eżistenti sabiex dawn jitpoġġew fl-istrument eżistenti mbagħad din id-deċiżjoni se twassal għal kondizzjonijiet sabiex eh, u eh, skont li ma' il- strumenti jista' jiġi waqaf bħala eżempju ta' strumenti llum għandna l-faċilità ta' self u garanzija għal networks ta' trasport Transpo Europa u dawn il-faċilitajiet qed jaħdmu għandna l-faċilità ta' skambju ta' riskju mbagħad taħt is-seba' programm AFAS dawn huma żewġ eżempju konkreti fejn il-budget tal-Unjoni Ewropea qed jaqsam ir-riskju mal-investituri privati għalhekk aħna se nispiraw li lan fuq nasna sabiex nagħti tweġiba żewġ punti li tqajmu minn membru onorevoli onorevoli dwar l-iskeda ta' zmin. Jiena naħseb li għanna bżon inkomplu għaxatem membru ieħor li jixtieq jitkellem u li jajbiju kol. Għalek uh, fil-os. I'm, I'm sure you. Iva, ma nixiex li kunem konverzazzjoni privata, Filip. Um, I think we've run out. Sepp li ma vedax bizzet ħin mi se jitkellem fissam li IB. I mean, we, we we really haven't got time. Manni xaħna ħin uh, għal-interventi vera twal mil kommissjoni Thank you. EIB, grazie ħafna President, membri onorevoli, sanzan fil-qosor. Iva li IB uh, jilqa l-proposta tal-Komissjoni Ewropea u aħna nemlu li l in ta' dan l-istrument se jippermettilna natu finanzjament l-iktar proġetti ta' investiment tal-istati membri li jeddeċidu li japplikawk. U kif smajna mill-Kummissjoni fejn li likwidità mis-settur finanzjarju ma tanċeda mek u li IB talab li kattar il-parteċipazzjoni fil-finanzjament tal-proġetti kbar u għalhekk aħna nemnu li l-waqfin ta' dan l-istrument ta' skambju ta' riskju se jkollu effett fuq l-ekonomija tal-istati membri kif ukoll asserbiment tal istfondi strutturali kif qed naslu lejn l-aħħar tal-perjodu. E, u aħna nilqgħu kollha bozza l-opinjoni li ġie tasal mir-rapport sepress li dan jindirizza żewġ punti li aħna naraw bħala limitazzjonijiet fil-proposta inizjali dawn huma possibilità li e, l-istrumenti tar-riskju jintużaw sabiex jinfinanzjaw il- affarijiet li ma jgħawx taħt il-fond ta' koezjoni ma l huma relevanti għall-rkupru irkupru ekonomiku tal-Istati Membri sabiex tingħata l tal-Istati Membri sabiex jiddeċidu huma stess jekk u jwaqfu dawn l-istrumenti partikolari bekk ekonomi iktar użu estensiv tal-istrumentu bekk il-fondi strutturali li palissi ma mhux użati l ekonomi iktar impatt fuq it kabiru u l impiegret Thank you very much. Um, and uh, Mrs. Claver. Grazie ħafna, Sinjora Claver xtaqet titkellem xaqtina niċċara punt uh, wieħed. Mela le, uh, all right, għax għanna smiħ. Mela fil-qosor Se ngħaddi l-mikrofon ir-rapporter forsi jixtieq jagħmel xi kummenti ovvjament jekk il-Kummissjoni jew l-IB jixtiequ u xi ħaġa l membri jistgħu jibatu dan il-kummenti bil-miktub lis segretarjat u mbagħad s segretarjat se jaċċerta li dawn il-kummenti jitqasmu l rapporter u l shadows Texas Grazzi, grazzi ħafna, Signora President. Iva, nishtiq nirringrazzja l-membri kollha li kontribuixxew għal din id-diskussjoni u esprimaw l-opinjonijiet tagħhom. Nixtieq nirringrazzja l-membri tal-grupp tal-PPE li appoġġaw il-proposta tiegħi. Nixtieq nirringrazzja lil dawk li kienu inqas ottimisti dwar dan ir-rapport. Is-suġġerimenti kollha dawn tedu minn diskussjonijiet oħra nixtieq ngħid xi affarijiet il-Kummissjoni iva ġabret eh, ħafna esperjenza fl-implementazzjoni ta' proġett sibili fil-qasam ta' riċerka u xjenza. U eh, Punt ieħor li jiena naħseb li għandu jiġi appoġġat mill-istati membri kollha, jew iskużawni mill membri kollha tal-laqat, naħseb li għandna nużaw il-mezzi kollha disponibbli sabiex nippromovu l-attività ekonomika fl-Unjoni Ewropea. Din għall-priorità tagħna għalhekk għandna bżonn nippruvaw nimplementaw il-miżuri kollha disponibbli. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Il- prezentazzjoni tar-rapport saret illum l-24 ta' jannar, skadenza l-emendi l-10 ta' frar u eh, konsiderazzjoni ta' emendi. Ah, għanna, għazla ta' dati għawnek, jep, wis. Well, oh, I see, this depends. Ah, kollox jiddependi dwar il-Komitat Lib. U eh, naf li l-kollega kienet se tajdinna xaġa dwar dan t tistenna kjerif. So, we, we għalhekk issa se ngħaddu għal smiħ pubbliku dwar il-kriżi tad dejn sovran imma qabel dan nixtieq inħabar xaġa pala bħala ċer forsi xut minnkom ta' fu li aħna nistennew eh, deċiżjoni ħarija mill-konferenza tal-Presidenza fuq rapport ta' inizjattiva propja li aħna tlabna fuq eh, aċċess għal mm, sistema bankarja bażika jimkow ukoll u joħorġu bir-rapport u dawn qed eh, jorganizzaw smiħ għada rridu aħna nikonkludu r-rapport qabel ma l-Kummissjoni deċidi fuq il-passi li mis ġifiri fis-sajf għalhekk diġà aħna ħriġna bi skeda ta' żmien provizorja u qed nistennew id-deċiżjoni mill-konferenza tal-President ġifiri dwar li ma' kumitat se jmexxu kemm hemm ħafna servizzi ta' ħlas involuti jidher li dawn jaqa' taħt il-kompetenzi ta' ikon. Il-konsiderazzjoni tar-labbozz tar-rapport se seħħ fit-12 Marzu fi Strasburgu l-iskadenza l-emendi 22 ta' marzu u konsiderazzjoni ta' emendi 24-25 ta' april u għet nimmiraw li nivotaw fil-Kumitat ikon fi 30 jew 31 ta' Mejju mbagħad il-plenarja ta' Ġunju. Għalhekk eh, dan huwa labbozz għal eh, sistema bankarja bażika l min huwa interessat. Iva, hemm ħafna nies qed jitkellmu f'din l-awla jekk tixtiequ titkellmu tistgħu toħarġu barra minn din l-awla u tagħmluha jiġifieri barra mis-sala. Because we know Għax issa se naddu għal punt li mis smiħ publiku. Speech. is about to come. Okay. Right. Okay. Um, This is the second part of the... Din jattini parti ta' smiħ kena ħut mil-kellima il-bira ma' nawnek. Issa, il kelliema tal-lum ma setewx jiġu kif kellhom jiġu qabel minħabba l-bidla fil-laqa ekofin u għalhekk ġew illum. Lanta smiħ Ek joġobkom, ma nistax nitkellem jekk ser tibqa' għaddejjin bil-konversazzjonijiet privati tagħkom. ta' dan ismiħ? Ma nistax nikkompeti mal-konversazzjonijiet l-oħra lanqas mhux biss dawk tal-PPE. Eliza, hekk jogħġbok. If you want to stay later because I can't continue because it's talk. Jek trid li jek tridu li naqbżu l-ħin għaliex ma nistax inkompli issa li xawn il-paroli tajjeb wis mhux problema lija. Grazzi. Lan ta' dan ismih huwa li neżaminaw l-istrumenti bħal self intergovernattiv għal Greċja um, u dawk tal-IFSF u l-IFSM li ġew implementati u l-konsegwenzi li jista' jkun għal iktar għal budget tal-Unjoni Ewropea minħabba l-użu tal-IFSM. Aħna rridu wkoll niddiskutu modi ta' kif nistgħu intejbu l-istrumenti meta l-istrument meta l-ISM jitpoġġa fil-prattika. U kwistjonijiet oħra bħal dawn. Jiena Nista' ngħidilkom hawnhekk li għandna Klaus Regling Mana CEO tal-IFSF ukoll il Marko Buti, id-Direttur Ġenerali ta' Ecofin. Nibdew sur Regling u xek. Tajjeb wis. Forsi tista' taġġornana dwar is-sitwazzjoni e kif tara inti. Imbagħad ngħaddu għas-sur Buti u mbagħad ikollna diskussjoni flimkien mal-membri. Sur Regling jekk jogħġbok. Grazzi jiena kuntenti li nitkellem dwar l-qasam ta' responsabilità tiegħi, jiġifieri li FSF ukoll itħejja li SM. Marko Buti ser jitkellem dwar li FSM u l-mistoqsijiet l-oħra illi jista' jkollkom fir-rigward tal-budget tal-Unjoni Ewropea u l-impatt fuq il-pajjiżi għaliex il-Kummissjoni Ewropea hija nkarigata mill-monitoraġġ ġewwa l-pajjiż individwali. Għalhekk li FSF xamlet sissa minn duġiet maħluqa f'Mejju 2010. Qegħdin nappoġġaw żewġ programmi ta' aġġustament tal-Irlanda u tal-Portugal tafu li dawn il-programmi huma appoġġjati mill-FSF, mill fsm u mill IMF u koll l-Irlanda tirċivi kontributi bilaterali minn xi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea illi mhumiex fiż-żona euro. L-IFSF innifsu jappoġġa il-programm Irlandiż 17.7 biljun euro u koll jappoġġa programm ta' tliet snin b'26 biljun. Biex nagħmlu dan sissa ħriġna l-bonds bonds fuq meta twila ta' żmien maturities ta' 3-5 snin illi ammontaw għal 22.5 biljun. U ma kenniex problema illi npoġġu dawn il-bonds fissu Dawn l-aħħar xarejn ukoll f'riġna. Tajna wkoll 9.5 biljun lil Portugal. Għal-pija ta' din is-sena l-2012 aħna għandna lan illi natu 5.5 biljun euro l-Irlanda u 11 biljun lil Portugal. Ovvjament dan jiddependi fuq ir-reviżjoni il illi tagħmel it-Trojka, il-Kummissjoni li sibiu l-IMF jekk il-pajjiżi jkunu f'konformità mal-kundizzjonalità u l bidliet fil-linja ta' politika tagħhom li huma wedu illi jagħmlu. Meta beda l-FSF f'Mejju Ġunju tal-2010 kien hemm kapaċità ta' self ta' 240 biljun euro. Indak iżmillaw issa qegħdin noperaw IFSF e 2 kapaċità ta' self ta' 440 biljun u kol strumenti ġodda. Naħseb li intom familjari ma dawn l-istrumenti l-ġodda. Dawn huma interventi xiri fil-suq primarju u sekondarju tal-bonds, programmi ta' prekawzjoni u rikapitalizzazzjoni tal-banek f'pajjiżi illi m'għandhomx programm ġenerali ta' ġustament. Dawn l-istrumenti qegħdin joperaw il-linji gwida għall-użu tagħhom bilna dwarhom f'Novembru issa għadhom ma ġewx użati sissa għaliex l-ebda pajjiż ma talab illi jużhom iżda tħejjiet tekniċi u l-infrastruttura jinsabu hemmhekk li sibi jista' jgħinha bħala aġent fiskali biex aħna ta' bilħaq nimplementaw b'mod partikolari x-xiri fuq is-suq sekondarju jekk ikun hemm il-bżonn u jekk jiġu mitluba. Forsi jista' ngħid xi ħaġa dwar il-leveraging ta' riżorsi tagħna għaliex ġi diskuss mod intensiv dan l-aħħar xhur tafu illi aħna żviluppajna żewġ alternattivi ta' leveraging fejn l efsf jiggarantixxi bejn 20 sa 30% jekk ikun hemm default l-ewwel għażla hija t-tip tal-kreditu jew alternattivi tat-tip ta' assigurazzjoni dawn huma mħejja jistgħu jiġu użati jekk pajjiż jitlob illi jużhom aħna għamilna il-ħidma legali u teknika meħtieġa, qed tieni alternattiva fond ta' investiment fejn ippruvaw naqdu l-flus pubbliku u privat l-istruttura tinsab hemmhekk hija lesta u fi ftit tal-ġimgħat tista' tibda topera iżda hemm bżonn li pajjiż jitlob biex juża. L-investituri wieġbu għal dawn iż-żewġ alternattivi b'mod sew pożittiv. Jiena fiduċjuż illi iż-żewġ alternattivi se jittieħdu mis-suq dwar it-tieni alternattiva aħna għandna l-ewwel mewġa ta' impenji minn barra mill-Ewropa illi jammonta għal madwar 60 biljun euro. Ovvjament l-aħħar test ser ikun meta dawn jibdew jaħdmu fis-suq u kemm fondi jistgħu jiġu immobilizzati permezz ta' dawn l-alternattivi ta' leverages dan it-test ser naraw meta pajjiż jitlob illi jużhom. Mingħajr rikjesta bħal din mhux ser inkunu nistgħu nittestjawhom. L-aħħar ħaġa dwar li jessem issa l-mekkaniżmu permanenti li ser jibda jopera minn Ġunju 2013 li FSF kellu l-kompitu illi jipprepara li jessem minnaħa tal-nata dan il-kompitu minnaħa tal-Konsill Ewropew għaxar xur ilu li FSF ukoll ingħata l-allokazzjonijiet budgetarji biex huwa jagħmel dan. U għalhekk għaddej minn dan il-proċess bħalissa qegħdin nimpjegaw il-personal u qegħdin lestu l-affarijiet tekniċi kollha li huma meħtieġa biex ninstallaw sistemi tal-informatika fost l-oħrajn u għalhekk kollox ser jibda jopera sa Lulju 2012 sena qabel. Anticipazzjoni ta' sena. Minn dak li ġi deċis eh, mis-summit ta' 9 ta' Diċembru ta' sena l-oħra, l-Eurogrupp u l-Ministri tal-Finanzi il bira finalizzaw it-trattat tal-ISM illi issa ser jgħaddi għand il-Parlamenti Nazzjonali. U importanti wkoll illi naraw illi l-adegwatezza tar rizorsi tal-ISM serin jiġu reveduti sa marzu kienet deċiżjoni oħra illi ttieħdet mis-summit f'Diċembru. Dak kollu li kelli xi ngħid u ngħaddi l-mikrofonu lil Marko Buti. Grazzi tassew, grazzi tal-istedina, il-Kummissjoni kienet attiva mens meta hija għenet biex jiġu stabiliti il-firewalls tagħna. Aħna ħdimna bil-qrib mill-qrib ma' Klaus ma' l-personal tiegħu biex fassalna u bnejna li FSF. Aħna konna voluti immens ukoll. Meta tajna appoġġ tekniku għat tfassil tal-ISM aħna aktar involuti b'mod dirett f'bażikament tliet tipi ta' backstops. L-ewwel backstop hija il-faċilità ta' self għal Greċja, it-tieni hija l FSM u dan l-aħħar ma tantx qed nitkellmu dwar dan, imma hemm it-tielet backstop li hija eh, fl-ewwel fażi tal-kriżi din għenet biex jiġu indirizzati il-problemi f'pajjiżi li lin mid-żona euro u dan huwa l-mekkaniżmu ta' bilanċ ta', ta pagamenti u il-Parlament hawnhekk ukoll dejjem ipprova iżid il-kapaċità ta' din il-faċilità minn 12.5 biljun għal 50 biljun dan ġi dan intervjena fl-Ungerija, fil-Rumanija, fil-Latvja u għandna 37 biljun taħt il-BOP. Issa dwar il-faċilità tas-self tal-Greċja. Dawn huma dan huwa self li qed jingħata lil Greċja fuq bażi bilaterali mill-Istati Membri. X'tagħmel il-Kummissjoni hawnhekk hija għandha rwol ta' koordinazzjoni tiżgura illi jingħataw il-flejjes fil-waqt u tikkalkula wkoll spejjeż aktar għoljin ta' finanzi għal pajjiżi illi għandhom rati tal-imax għoljin wis. U għalek din dan huwa rwol purament tekniku li aħna għandna hawnhekk. Apparti minn hekk aħna involuti responsabli. responsabbli għalli għall ta' tal IFSM. Forsi tiftakru illi meta nħoloq l IFSF 440 biljun fil-bidu l IFSM ukoll inħoloq b'60 biljun fejn ġbarna dawk il-500 inizjali, dawk il-famużi 500. l FSM impenja 48.5 biljun u għalhekk fadar 11.5 u nefqet 31 il-Kummissjoni fisem l-Unjoni Ewropea tat self permezz tal-ħruġ ta' bonds u dawn il-bonds huma appoġġjati mill-budget tal-Unjoni Ewropea u għalhekk mod indirettament mis-27 stat membru. Kif qalet is-Sinjura President li FSM huwa rilevanti huwa appoġġjat mill-budget tal-Unjoni Ewropea u għalhekk waħda mill-mistoqsijiet illi intom għamiltu fuq l-aġenda tagħkom hija x'inhu ma l-konsegwenzi potenzjali għal budget tal-Unjoni Ewropea ta' l-użu tal-IFSM. Il-self għal beneficjarji huma finanzjati mod back to back mill-bonds li jinħarġu fis-swieq dan ifisser il-maturities. Apart il-maturities hemm il-maturities fuq is-self u għalhekk aħna nisselfu l-flus um, fissu u mbagħad ngħadduhom għall-benefiċjarji. Għalhekk l-unika riskju illi għandna huwa r-riskju tal-kreditu jiġifieri dak li benefika mis-self ma jonorax l obbligi tiegħu. a number of safeguards. bosta salvagwardi biex niżguraw illi Dan ir-riskju ma jitwettax l-ewwel net. Hemm self illi għandu jasal 14 il-ġurnata qabel mal-bond korrispondenti timmatura. Biex bekk il-budget tal-Unjoni Ewropea ikun jista' jintervjeni jekk ikun hemm default tas-self, kun hemm eskalazzjoni jekk il-loan ma jitħallas Sissa ma kenniex affarijiet bħal dawn u maħniex nistennew li xi ħaġa tiġri. Issa, din l-eskalazzjoni għandha tagħti riżultati? hemm bosta livelli ta' sigurtà li qegħdin jimbnew fir rizorsi propja tal-Unjoni Ewropea u fil-osfa regolatorji biex niżguraw illi l-Unjoni Ewropea dejjem tonora l-obbligu legali tagħha fil-konfront ta' min jissellef. Sa Klaus spiega dwar l fsf aħna fl fsm għedin nużaw dawn il-rizorsi flimkien mal fsm għal bosta pajjiżi taħt programm għad żona euro fejn ninsabu. Fir-rigward ta' dawn il-programmi l-ewwel nett għandna il-Greċja semmejt illi l-assistenza finanzjarja l Greċja bħala faċilità ta' self ġi stabilit f'Mejju 2010 110 biljun 80 biljun mid-żona euro, 30 biljun mill-IMF. Il-koll tafu taqraw il-gazzetti segwu id-diskussjonijiet mill-qrib. Issa ninsabu fi proċess fejn qed negozjaw it-tieni programm għal Greċja, għalhekk it-trojka tinsab fateni f'dawn il-ġranet hemm ukoll negozjati mas settur privat biex niżguraw kontribut għalhekk imsejjaħ PSI illi għandu jnaqqas il-peace tal-Greċja blan illi d-dejn ikun wieħed sostenibbli u jkun 120% tal-GDP sas-sena 2020. Il-Kunsill Ewropew alloka 130 biljun għat-tieni programm Imbagħad hemm l-Irlanda hawnhekk l-assistenza finanzjarja skont dan il-programm hija 85 biljun il-programm qed tiġi implementat f'dan il-waqt b'suċċess, ovvjament saru deċiżjonijiet diffiċli u ser ikomplu jsiru dawn id-deċiżjonijiet diffiċli imma fis-suq jinħass illi Is-sitwazzjoni tal-Irlanda qed tiġi indirizzata b'mod effettiv permezz ta' dan il-programm, l-aħħar programm, it-tielet programm, il-Portugal. L-assistenza finanzjarja nqablet f'April 2011 għal total ta' 78 biljun. Hawnhekk huwa faċli terz terz u terz IFSF, IFSM u l-IMF Meta mqabbel ma dak tal-Irlanda, il-Portugal għandha aktar sfidi qudiema. Sar progress tajjeb, iżda fadal sfidi sinifikanti għall Portugal u għambassar l-attività ekonomika sejra tonqos fl-2012 ser tonqos iktar minn kif imbassar fil-programm. U ser ikun assolutament meħtieġ illi l il portugal timplementa taħt dan il-programm mhux biss il-miżuri baġetarji imma r riformi biex tixpruna l-kompetittività u tappoġġa it-kabbir ekonomiku. Hekk ninsabu bħalissa f'dak li għandu xaqsam l-implementazzjoni tal-programmi Intom il-kol tafu, kien hemm diskussjoni il-bieraħ fih dan il-Kunsill fuq ftehim dwar li SM hemm il-fażi ta' finalizzazzjoni issa dwar l-hekk imsejjaħ Fiscal Compact illi ser jibni din il-pool ta' disċiplina flimkien mas solidarjetà u kollox ser iwassal għal sistema koerenti biex tiġi indirizzata l kriżi Li jessem għandu ammont totali ta' riżorsi għandu reġim ta' 500 biljun u hemm klawżola ta' reviżjoni li hija prevista għal marzu biex tiġi mejjuna l-adekwatezza tar riżorsi. Ser nieqaf hawnhekk, grazzi. Grazzi ħafna ma nafx jekk għandekx uh, eh, noti miktubin eh, jonkella tajpjati ma jekk kienu ma tajpjati forsi tkun tista taddija l sekretarjat ħalli narawhom aħna wkoll. Għanna ħafna nies li jixtuq jitkellmu mela l għan ħaniġbru mistoqsijiet. għandu wieħed snejn Għandi xi u koll, għanzi. ċar naħseb li rridu nisploraw iżjed sur butti. Il-mod kif tażel li ma font se tuża, pereżempju fil-każ tal-Portugal kienet terz terz u terz bejn il-mekkaniżmu l facilita u l-IMF. Imma għalunna l-mekkaniżmu Qassam 30.5 biljun. Ma bi 48.5 u donnu allura kellek 18 biljun u jisu 15 u 16 oħra li daqt jitħlu dal-waqt. Allura għonek nistaw naraw xejra Ġifir l-ewwel tmur għal-mekkaniżmu li huwa appoġġjat mill-Baġit Ewropew qabel ma taqa' għal-faċilità u milli nista' nifhem ikun ħafna iktar faċli fil- veloċità u l-arranġament tagħha, imma hemm xi strateġija partikolari, jiġifieri għax li FSM supposta għandu jgħatem l-Europa kollha kemm hu mhux iż-żona Ewro biss u jekk ikun hemm pajjiż li mhux fiż-żona euro ma li jkollu diffikultà ma tantx baqa xi mmur għalih imbagħad iva tista' tmur għal mekkaniżmu tal-bilanċ tal-pagamenti ma ma nafx fl-interess ta' trasparenza forsi jkun tajjeb inkunu nafu x'inhi s-sistema eżattament. Dawk huma l-mistoqsijiet tiegħi. Issa ħanaqralkom il-lista tal-kellima. Anna Svengigot, Wolf Klimt, Bullman, Lamberts, Antolin Sanchez Preseiro, Ferreiro, Hubner, Liam Gwangok, Roberto Galfieri u Marian Harkin. Għalhekk li ħanamel li ħanieħu l-mistoqsijiet li tlieta tlieta. mundu hekk kollha f'daqqa jkun naqra diffiċli. Nadi għal Sven l-ewwel. Grazzi ħafna President anke tal-li organizzajt dan l-avveniment. U grazzi wkoll il-mistidna tagħna. Għandi mistoqsija waħda jien. Jekk nara programmi differenti u jekk tara l-kalkoli attwali li għadhom kif ġew pubblikati llum mill-Istitut tal-Ekonomija Din hija fkiel li s-sur Rigling probabbli huwa mitħla tiegħu għax Ġermaniż huma għal pajjiżi differenti li qegħdin fil-kriżi raw x'inhuma s serplas bażiku li hemm bżonn jekk huma jridu iwettqu l-liġijiet ta' six pack fil-futur ġifri hawnhekk qed nitkellem biss dwar dak li ġie deċiż taħt il-liġi komunitarja. Bażikament illi konkludew kien illi fil-każ tal-Portugal jekk il-rata ta' tkabbir tmur lura l 4% li ovvjament hija xi ħaġa pjuttost ottimista, xorta ikun hemm bżonn 9.2% ta' surplus meħtieġ. Fil-każ tal-Irlanda, dan jkun ta' 5.01%. Qed nitkellem hawnhekk dwar surplus primarju tal-budget dejjem nassumu illi tkabbir tkun ta' 4% għal Greċja dan ikun 7 tal-surplus ta' GDP meħtieġ sabiex titwettaq dik il-liġi ehm, li kienet attrattata u dan huwa wieħed mill mill-istituzzjonijiet l-iktar ehm, rispettati. U dana qiegħed fil-website tagħhom u l-bilaġġi publikat di Spiegel fil-Ġermanja. Dan ifisser dawn il-pajjiżi anke jekk tagħmel l-almu tagħkom u mandiġ dubbi li qed tippruvaw tagħmlu l-almu tagħkom. Imma anke jekk tagħmlu l-almu tagħkom dawn il-pajjiżi fiċ-ċirkustanzi preżenti bir-rati ta' max eżistenti u bis-sitwazzjoni attwali ma jistgħux jifdu id-dejn u ma jeħtiġu ta' miżuri addizzjonali akbar milli għandna bħalissa permezz dal-programmi u l-mistoqsija tiegħi hija din. Intom taħsbu li l-programmi jistgħu jirna xilom jirġaw waslu il-pajizi lejn il-sostabilta anke fid-dal ta' dawn il-figuri negativi għandi u koll ċifri simili fil-qafas tal-EFC li juru li hemm problemi kbar b'dawn il-programmi u nies qegħdin ibatu fl-Irlanda kif fil-Portugal qegħdin naraw iktar faqar iktar qatt fost iż-żgħażagħ walakin insaqsi huwa aċċettabbli illi lin-nies impoġġuhom din id-batija u l-inġustizzi soċjali kollha meta għandek programmi illi mill-lat ekonomiku jidher illi mhumiex ħajaħdmu. Dik hija ħaġa li nixtieq nkun nafu. L-aħħar ħaġa. Qatt ma kien hemm pajjiż tal-OECD li kellu 5% ta' surplus primarju fil-budget tagħhom għal perjodu ikbar minn sena u d-qatt u dan għaliex iwassal għal konsekwenzi negattivi kbar l-ekonomija ta' dawn il-pajjiżi. Dan iċ-ċifri issa jfisser li qegħdin nitolbu xi ħaġa impossibbli u id-dejn għalek qed jitnaqqas mhux biss permezz ta' dħul attwali imma anke permezz ta' miżuri addizzjonali. Ovvjament hemm ħafna eh, possibiltajiet imma jidher li hemm problemi ekonomiċi f'dawn il-pajjiżi u bil-programmi li qegħdin nużaw bħalissa. Grazzi ħafna, is-Sekretarjat fakkarni illi suppost għandna minuta għal kull mistoqsija, però kien problema tiegħi um, mux biss għazdan, jina u koll għandi l-istess spreċċi ta' dawn iċ-ċifri li qed jgħidu l-istess storja kienet kien punt importanti dan, involv klim tissa. Grazzi ħafna. Kumment qasir, diffiċli tispjega liċ ċittadini illi meta aħna qed nippruvaw nindirizzaw il-kriżi qed nużaw l-istess għodda illi waslet għal li wris kemmix ma tiswa xej permess tal-waqt tal Lehman Brothers, per eżempju leverage kellna eh, Mario Draghi illi talab illi li FSM u li FSF jinżid il-fondi tagħhom. Di għaxa ġajdu nikkonsidrawa, rridu naraw jek din ħarridu narawa fid-dal ta' dak li qed jagħmel l-ECB. L-ECB għandu nofs biljun loans irħas li jittama li jintużaw biex jgħinu kumpaniji, eccetera. U x'taħsbu dwar l-involviment li tal-IMF. L-IMF qed tagħmel tal-bid drakonjani u indorija tagħmelhom daw is-sur Trixej u s-sur Draghi tnejn dispeċihom illi l-IMF ġiet ikkonsidrata f'dan il-każ. Suppost kapaċi tkampa waħedha x'taħsbu intom wara d-downgrading tal-membri ġodda taż żona euro permezz ta' CRAs. U l-konsekwenzi ta' downgrading tal-IFSF x'inhuma? Punt ieħor li sema Sven m'għandniex ninjoraw sitwazzjonijiet illi huma ovvji għal kulħadd. Il-Greċja hija insolventi u mhix biss kwistjoni ta' nuqqas ta' likwidità hawnhekk. Il-Greċja insolventi u l Portugal kważi hemm qiegħed, għalhekk ma ħsibx li jagħmel sens noqogħdu hawnhekk nagħmluha ta' birruħna li kollox għaddej qisu normali, hemm bżonn ta' approċċ ġdid. Jekk tixtiequ twieġbu ġobkom żommu t tweġibiet tagħkom fil-qosor għax għandna tliet rounds ta' mistoqsijiet oħra f'din in-nofsija li ġejja. Is-Sur Buti, Sur Rigling. Mela, ħanaqsmu, jiena l mistoqsijiet faċli marko jieħu dawk diffiċli. Mela. Il asma bej li FSM u li FSF, il-mistoqsija tagħkom kellha żewġ partijiet il-qasma ġenerali fejn il-programm ġi deċis ġifieri il-programm ta' tliet snin għall Portugal. Dan ġi deċis mill-Eurogroup u l-Ecofin. Kif ħajn qasam? u dana għadu jott. Issa li għattintom għantu u għaminnu matu l-ewel 12 xaj li FSF għamlet iżit mill-FSF imma dina kienet raġuni pragmatika mhux dan raġuni qed taħseb Meta dinna mill-FSF wieħed għall-FSF tnejn, konna nafu li tkun iktar effiċenti li nistennew u ma nużawx li FSF wieħed sakemm li SF li FSF 2 issir tibda taħdem. Għax bekk ma jkonniġ bżonn iżjed il-cash buffer li kellna bżonn taħt li FSF wieħed u b'garanziji żejda, etc. Danna kien ifisser li jkun jiswa ħafna inqas flut dak li nista' nagħmlu taħt li FSF 2 milli nista' nagħmlu taħt li FSF wieħed u kien jagħmel sens għalhekk li FSF wieħed ma tantx nużawh u minflok nużaw li FSM iżjed. Eventwalment wara l-programm ta' tliet snin jiena xina nilħu il-miri u ċifri li kellna imbasra fil-bidu tal-programm. Sur Klimt, ma naħsibx li għanna namlu paraguni bej li FSM u li FSF ma prodotti tal-leverage li jintużaw u waslu għal krizi ta' swieq finanzjarji. Illi bdew mis-suq ta' proprjetà Amerikan li qegħdin nippruvaw nagħmlu huwa sempliċi u trasparenti. Jiena eh, nqabbila kieku ma' xi li jixtri dar inti normalment ħallas 20% u imbagħad tagħmel leverage sabiex il-bank itik 80% differenza dan il-proġett sempliċi mhux ikkomplikat u jifmu kulħadd u hekk qegħdin nippruvaw nagħmlu aħna qed nippruvaw nerġgħu nattiraw lill-investituri privati lura lejn l-Ewropa u jixtru dawk il-bonds li għalissa ma jixtiequx jixtru, speċjalment fil-pajjiżi tan-nofsinhar. Iva, il- li sibi provda riżorsi mhux limitati għal tliet snin kien ta' għajnuna u jagħmel il-banek iktar faċli li jixtru il-bond sovrani. Issa jekk din ħaġa pożittiva u kemm pożittiva tridu naraw. Dwar l-IMF din hija xi ħaġa ġiet diskussa ħafna fil-bidu tal-2010 jekk għandna x'ninvolvuhom jew le u issa kważi sentejn wara. Nistgħu naraw li kriżi infirxet u l-effett tagħha misset pajjiżi oħra. L-ammont ta' riżorsi meħtieġa biex ngħinu dawn il-pajjiżi huma konsiderevoli u naħseb li bħalissa m'hemm l-ebda dubju illi l-involviment tal-IMF huwa utli kemm f'termini ta' riżorsi kif ukoll farfin espert u m'għandix dubju li Mario Butti jkun jista' jikkonferma illi anke il-kooperazzjoni li ta' bejnietna u l-IMF kienet tajba ħafna. l ħarpun punti għaj għadwar downgrading tal-IFSF li sa' nhar it-tnejn li għadda. U illi eh, sissa l-impatt tas-suq huwa kważi zero. Dan kien ta' sorpriża smb fil-fatt eh, ġew downgraded punt wieħed imma Fitch u Moody's le m'għandhom l-ebda intenzjoni illi jagħmlu downgrading. Fitch qal fil-fatt illi mhux ħajamel dan is-sena kollha kemm tal-2012. Moody's għaddej minn proċess ta' riviżjoni li għattieħu xi xhur biex titlesta ġifieri s'issa jabbis wieħed minn tlieta. Il-punti long term tagħna għad għandhom il-punti massimi ma tantx ġraw affarijiet anki wara d downgrading tal snp aħna eh, konna fil-fatt kellna oversubscription ta' tliet darbiet minn dak permess. Imbagħad meta eventwalment fi żmien ħames xhur li FSM tkun inqas suscettibbli għal dawn ir-ratings milli FSF iva kellna mistoqsijiet interessanti ħafna fuq il-kondivizjoni inataw il-raġunijiet tajbin kollha. Fil-bidu iva użajna eżiet li FSM għaliex kellna l-infrastruttura fejn stajna nużaw iżjed dan il-fond mill-FSF. Fuq l-istudju ta' Ekil, jiena m'nix familjari ma' dan l-istudju, għalhekk ma nistax nikkummenta fuq l-istudju nnifsu. Jekk iċ-ċifri huwa dawk illi ikkwotajt inna inti ma naħsibx illi ħan nistudja laqas. Għax din hija jekk dawn huma surpluses primarji li jiġu kalkulati billi jieħdu konsiderazzjoni r-rata ta' interess attwali, ovvja li biex inti tistabilistu eh, dejn għandek bżonn ta' services primarji enormi. Għal Greċja tunna li qed jikkwotaw 25% tal-GDP. Jekk xatt ma kollaboraturi tagħna jagħmilha f'nota din ma naħsibx li jieħu promozzjoni għal 10 snin li ġejjin kieku. Iġifiri, dak kollu li għanna, et emmek sabiex jinaqqas l-spread biex jinaqqas il-differential u biex jihroċ il-pajizi mis situazzjoni għan fi proċessi li n-implementaw dawn il-programmi. U aħna fiduċjużi minkejja li ħajkun hemm għażliet diffiċli li jsiru fuq livell nazzjonali, aħna fiduċjużi mela li ħajkonna suċċess fl-aħħar mill-aħħar. Dwar iċ-ċifri ma jidhirlix li 5% ta' surplus primarju għal mhux iktar minn sena huwa korrett. Għanna kazzi per eżempju tal-Belġu, tal-Italja, illi zammew surplus primarju ta' 5.5% għal numru ta' snin u xorta nesċilom innaqsu l-istock of debt qabel il-kriżi. Dan għall-Italja sar taħt il-ex Ministru Ciampi sabiex inkunu jistgħu jidħlu fiż-żona ewra u mill-Belġu dan ilu jsir sa mill-bidu ta' snin design fejn kellna iżjed mewmija 35 punt tal-dejn tal-GDP li mbagħad inexxilu jnaqsu għal 85 fil-mija. Fuq il-Greċja, Greċja nafu li huwa każ speċjali u hekk għandna involuti bħalissa fis-settur privat sabiex innaqsu l-stock of debt permezz tal-hekk imsejħa haircuts ta' 50%. Dan ġie deċiż mill-Kunsill Ewropew bħala parti imbagħad mit-tieni programm ħajkun hemm 30 biljun euro li jippermettu biex dan isir u ngħinu lill Greċja tersaq lejn il-120% tal-GDP tal-2020 u taħt il-100 sal-2030. Jiġifieri fil-każ tal-Greċja bla dubju ħatkun problema ħatkun biċċa xogħol diffiċli, però ħajjuna xinna impoġġu id-dejn lura fuq livelli sostenibbli. Dawn il-pajjiżi kollha l-Irlanda, ma speċjalment il-Portugal u l greċja qegħdin nisqu ħafna fuq ir-riformi strutturali m'hemmx mod kif il-finanzi pubbliċi jistgħu jiġu jistgħu jkunu sostenibbli jekk ma jkollniex tkabbir tajjeb. Dan kollu qed jiġi qed jingħata importanza kbira fil-programmi ta' riforma strutturali u f'dawn il-pajjiżi kollha aħna nieħdu ħsieb l-ekwità meta napplikaw ir-retrenchment tal-finanzi pubbliċi. Din hija xi ħaġa hija limitu li għandna aħna limitazzjoni. U nippruvaw dejjem illi ma jkollhom xerfaw il-pis liktar faxxa f'ira għax ħanqafaw xi president donna qiegħda tinkwita li muster nexxiela tlesti iva vera qed ninkwieta xi sajt nħu erba' mistoqsijiet f'kull round, ġifiri, erba' mistoqsijiet zewċ żewġ tweġibiet faċar minuti għamlu s-soba minn Tomax kem zvenu, kem aħna għadna illi il Mathematika hat mich alles sehr tajab ħafna, s Nassur Bullman. Die Unterhaltung so interessant, dass wir sie fortsetzen sollten, wenn sie heute nicht... Iva, Sharon, Tan din id-diskussjoni interessanti li naħseb għanna nkompluwa dina ġifiri fil-futur qarib meta għanna iżjed ħin sur legling jenet jgħet bil-qeda unek. Il-istrument tijak, strument bejn stati membri, strument intergovernmentali, il-Kummissjoni kienet tipproponi proponi strument tal-komunità. Tista' tgħidilna kif dan se jiswa iktar mill-istrument intergovernmentali mhux qed inressaq mistoqsija akademika, ma qed nitkellmu dwar responsabilità meta l-affarijiet imorru ħażin irridu naraw min se jkun responsabbli. U jekk inti jekk inti ma taf xinu ma ċifri, trid tajdilna li ma ċifri inti taf. Tirrikonoxxi. Irridu aħna nkunu nafu dwar il-programmi ta' ġestament kif dawna jaħdmu peress li ma nasbux li dawn edin hemmhekk sabiex iħadnu tkabbir ma nasibx li huma bbażati fuq l-idea li dan it-kabbir jitħaddan ansi qed naħsbu li tkabbir se jiġi limitat, ġifiri iva għal proċessi ta' aġġustament. Aħna eh, se nitlu fil-periklu li se nostokolaw it tkabbir iva il-firewalls naqbel magħhom imma għandna bżonn ċaġa simili kif għandna fil-pjan ta' Marshall. Iva surbuti, nixtieq niskuża ruħi imma meta nisimak eh, ħat l-impressjoni li inti manager li trid tisma' dak li tixtieq tisma' biss u mhux ir-realtà. Skużani, imma iva hemm id dokumenti tal-ECB se nibatu kaħna id-dokumenti għall-IFO l-istituzzjoni Tikil irtajt li meta jkollna tkabbir ta' 6.6% umbat il-situazzjoni fil-Greċa 2% jew 22% forsi ma taqbilx imma din r-realtà. Għalhekk dana jinkludi ġifiri l-sip li l-spread ma l-Ġermanja se tinżel bin-nofs. Iva bin-nofs. U għalek, Iva, għed nasumi li ehm, jaġbuk x'dawn iċ-ċifri ma jeżisti, ma jek forsi inti se tikkritika ekonomisti, imma inti ekonomisti, imma jekk qed tikkritika qed tikkritika n-nies tiegħek. Skużawni, imma ninsabu f'sitwazzjoni mhux sostenibbli f'dawn il-pajjiżi mhux biss il-Grezja għalhekk eh, f'xi ħin irridu aħna naftu x'nu ma dawn l-affarijiet għalhekk tra minn sena l-Kummissjoni qalet li mhux se jkun hemm struttar mill-ġdid tad-dejn Grik, inti trid taraf li inti ma kellek raġun. Tajjeb, ma mela għandi xi mistoqsijiet preċiżi li sur Legling. Iva, Mela, se tkun l-aspetti pozittivi u negattivi li tingħata l-liċenzja bankarja. Mela, dan eh, sar minn xi u din għal pożizzjoni tal-partit li tiegħi fuq livell u nixtieq nisma' l-opinjoni tiegħek. Mbagħad eh, nixtieq eh, issa jekk nimmaġinaw li l-Greċja Eh, mhux se tħallas lura d-dejn meta tus-suppost eh, forsi mhux għalissa imma fil-futur se jkun l-użu l-aħjar użu tal-ISFF u l-ISFM eh, x'għandha tkun il-priorità li dawn il-fundi li jifdal mill-istituzzjonijiet tiegħek għax rridu jsiru l-lażliet politiċi u mbagħad li surbuti inti qed li se tieħu ħsieb l-ekwità u dawn l-affarijiet nilqa li jkun hemm xi provi ġifier jekk inti tista' tini xi miżuri prattiċi fejn inti tista' turi li tabil ħaq il-Kummissjoni kienet qed tieħu ħsieb dawk l-iktar vulnerabbli nixtieq nisma' l-kummenti tiegħek. Grazzi ħafna Anthony. Antilin? Antilin, vjema. Ah, inti, Iva, t-narak fil-lissa. Grazzi ħafna tiġat għajmu punt interessanti ħafna u jena nishti kieku li tispjegħalna ftit il-faċilità Ewropea tal stabilità finanzjarja illi għandha żewġ biċċjat ta' xogħol ġadda li jieħdu il-swieq sekondarji u rikapitalizzazzjoni wkoll issa. Jina milli nista' nifhem xini ir-relazzjoni dawn is-sekondarji u l-ECB minnaħa l-oħra li FSM qed tiġi iffinanzjata kif mhux bil-budget tal-Unjoni Ewropea għalhekk nixtieq nkun naf kif xini relazzjoni tagħha mal-fondi u eh, il- kif dana jaffettwaw x'rwol għandu l-Parlament Ewropew. Nixtieq inkun naf ukoll din il-downgrading ta' rating illi saret kif taffetwa dan kollu, grazzi. Think I'm just going to have to keep. Grazzi, nasib li rridu nkomplu bil-mistoqsijiet għax jekk le ta' eh, nkunu nistgħu naddu eh, u nivolvu lil kulħadd. Elisa, Iva, grazzi ħafna. Mela nixtieq nirringrazzjak eh, mela edawnek jiena bil-edawnek. Nixtieq nirringrazzjak tal-li tattendi eh, din il-laqa ma nixtieq insaqsik sabiex eh, tħares mela lura tagħmel evalwazzjoni u tara xi proċess minn xi xaddejna inti tixtieq tgħid li għandek id-dubi fuq iċ-ċifri li nataw mill kelliema preċedenti manka mingħajr dawn iċ-ċifri trid taraf li l prezz eh, tal-self eh, l-pajizi specialment l-Greċja mbagħad l-Portugal u l-perjodu ta' żmien flimkien mal eżuri li ġew proposti jew imposti dawn ma setgħux jaħdmu bħala ekonomist dawn l-affarijiet qatt ma setgħu jaħdmu din ar-realtà. Mbagħad flimkien ma' l-affarijiet dawn l-affarijiet qatt ma ħadmu iva inti titkellem dwar il-fondi strutturali imma dawn il fundi strutturali jiedu ħafna żmien sabiex jirbidlu fi kompetitività. Għalhekk eh, ħieġa jkolla ir-reċessjoni, ħdimna fuq is-six pack qed nitamaw li jkun hemm xi appoġġ għad kabbir għall impig u issa għandna l-lodda l-ġdida jew dimensjoni ġdida il-kompakt fiskali ġifir għal darboħra dan għat pressjoni fuq eh, aġġustament fuq perjodu ta' qasir għabbażi ta' riġidità u eh, konformità sfurzata ta' dejn u id-deficit għalhekk ma naħsibx li da, ma tasibx li dan huwa l-moment tajjeb li nanalizzaw li dawn il-spreads qed eh, jiżdiedu l-firewalls ma taħadmux ir-rekomandazzjonijiet ma ħadmux ma taħsibx li wasal iż-żmien li eh, issa naħsbu dwar l-alternattivi oħra għal darba u mhux eh, niġru kont lejn dawn il-problemi għanna bżon nsibu soluzzjoni għet nkun onesta jiena inti għet t fuq rekomandazzjoni li għat ma jistaw jadmu hemm ir-realtà ta' kabir stimulus għet mux għet emmek inti għet eh, titlop l-pajizi sabiex jisportaw lej pajizi oħra ma tafu li f'dawn il-pajizi l-oħra hemm tnaqqis fit kabbir, ġifier qed nitkellmu dwar eh, reċessjoni għandna 80% tal-kummerċ fl-Unjoni l unjoni Ewropea għat nikonna taminaw l xurxini. Maċmod mod kif tista toħroġ minn dawn l-akfarijiet sa' kemm inti ma toħroġ bi miżuri differenti u stimulus ġdid politiku għas soluzzjoni tal-problemi komuni tagħna. Ġifieri dan huwa twemmin tiegħi. Iva, Nibda mill-PSI, nibda mill-contagion li ġo affettwati pajzi oħra, e, e, memx elementa ta' tkabbir u għalek aħna mux kapaxi li inkomplu b'dawn il-mizuri limitativi ħafna fl-Europa kolla u fi zona awra. E, skużani ma kelli najdom daw l-affarijiet. Um, Grazie ħafna, Iva naħseb li rritu kunem oħrajn u koll. Se kolna 10 minuti zejda mill-interpret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 Iva, nixin kun naf jekk hemm xi esempio provi ta' xi effetti ta' twessih tal-pakketti ta' austerità jew lajnuna finanzjarja li qed niprovdu permezz tal-ISFF u l-ISFM mbagħad dwar il-PSI li inti semmejt fil-qosor, inti tista' tikkummenta fuq eh, l-iskeda ta' żmien u l-probabilità li CDS ukoll titħol fis seħ minħabba r rizultati Diogo. Muntu, muntu brigad. Grazzi ħafna. Ixtaqt insaqsi żewġ mistoqsijiet diretti ma senot eh, se nirrepeti xi tħassib li diġà smajna minn xi kollegi inklus eh, Sinjura Liza Ferrera nix inkun naf kif intkom taraw il possibilta għall-ECB li din li dan il-bank fil-futur ikun eh, dak li eh, jisellef jekk ma jkunx hemm alternattivi oħra mbagħad qed nitkellmu dwar il-kriżi tad-dejn sovran inti kif qed tanalizza proposta minn numru ta' esperti Ġermaniżi esperti li qed jipproponu l-eżistenza ta' fond sabiex dawn ikunu jistgħu jixtru dejn anka tip ta' eh, font bailout għal perjodu eh, mingħajr limiti ġifiri kif tista' tanalizza din il-proposta. Grazzi ħafna li jem. Iva, eh, grazzi, grazzi ħafna Grazzi ħafna tal-li attendejt din il-laqa u indirizzajt tu il-Parlament Ewropew ma tantx nistgħu um, ninterpretaw mod tajjeb ir-rapporti fil-istampa għandi mistoqsija speċifika dwar il-futur tal-mekanizmu ta' stabilizzazzjoni l-ewwel mistoqsija x'nistgħu ngħidu aħna dwar il-garanzija qed nitkellmu dwar il-40 biljun fil-baġġett tal-komunità imma dan il-flus diġà huwa allokat dan huwa allokat lil l-ECB, il-Bank Ċentrali Ewropew, jew qed nitkellmu dwar xi ħaġa oħra hawnhekk. U um, Limma tip ta' dokument uh, se jinħareċ qed nitkellmu dwar l-Eurobonds uh, u jekk iva mela dawn għandhom bżonn jiġu definiti permezz ta' liġi il-fond ta' stabilità attwali ma jidirx li qed jaħdam l-istati membri ma jistax jagħtu garanzija li sibil anqas, mhuwiex permess għalhekk eh, l-effett leverage li inti tkellimt dwaru jidher li dan huwa perikolus peress li effettivament il- inti tinstab ehm, taħt eh, derivati, ġifiri tati sekurità l-dejn permess ta' derivati. U aħna kellna il-kwestjoni tal-esperjenza ta' subprimes u ma' dawn il-prodotti li ikkawżaw il-contagion. Għalek eh, jina imħasseb tista' tajdilna jew tatina iktar tarif, Roberto. Grazie. Grazie ħafna. Iva, lem, mux se nitkellem fuq il- raġuniet raġunijiet li diġa smajna minnant eh, Sur Bullman li eh, jem limitazzjoni fuq ir-rwol tal FSF u li FSM specialment eh, il-governanza ta' dan l-istrument li jispiċċa fi mekanizmu pro ta' tal-istrument u il-karattru individwali tal-garanziji l-effetti politiċi li jerġgħu jwaslu għal rifinanzjament fl-istati membri jiena eh, Iva dwar l isfidi futuri nistgħu nitkellmu dwarhom dwar il-punti li diġà saru il-proposta ta' grossu oħrajn jiġifieri fuq il-tibdil fil-banek li huma ir-raġunijiet jekk jeżistu dawn legali, politiki jew eh, fuq livell ekonomiku li waslu li sissa ma ġewx ikkonsidrati dawn l-affarijiet waqt li mikrofonu għal-kellim. Oh, andato via. Mela, Eh, iva possibbli li jkun hemm rapport mal-ECB għabbażi tal- 123-2 umbat dwar id-dejn dina mistoqsija l-buti. Mela fil-Green Paper tal-Kummissjoni dan il-mekkanizmu donnu ġi imwarrab u memx evalwazzjoni legali li fil-fema tijaj din l-evalwazzjoni se permetti li kunna implementazzjoni korretta b'differenza ma' żewġ proposti oħra mill-Kummissjoni li se terrikjedi li jkun hemm riforma fit-trattati stess. Għalhekk mbagħad nixtieq nagħmel it-tielet punt li FSM. Jiġifieri dan huwa mekkaniżmu tal-komunità hemm xi tip ta' valwazzjoni mill-Kummissjoni fuq l-implikazzjonijiet ġi fuq eh, il-budget u l-limiti fir-riżorsi propri kif ukoll eh, fuq l-istrumenti politiċi futuri sa sabiex ikun sabiex dan l-istrument jiġi msaħħaħ. And finally, Marian. L-aħar punt, Marian Hawk. Thank you, Madam Chair, and thank you. Grazzi ħafna, Sinjura Chair, nishtiq nirringrazzja żewġ kollegi tal-li jattendaw il-laqa tal-lum għada il-Gvern Irlandiż se jagħti 1.25 biljun sabiex jgħin lill-kredituri fi bank li issa madux jeżisti. Fi Marzu aħna senatu 3.1 biljun euro lill-kredituri u kol mhux siguri f'dan il-bank. Qed nagħmlu dan peress li qed nisselmu fuq il-flus fuq veda weda qed inħallsu rata tammax ta' 8.6 fuq 100 taħt dawn in-noti ta' weda l spiza totali għal bailout ta' bank wieħed għal 4 miljun persuna 47 biljun euro qed nitkellmu dwar bank wieħed hemm ħafna banek involuti. Nixin kunna naf kif huwa ġustifikat għal pajjiż li qed jaddim mill-aġġustamenti li aħna tnaddu minnu li dan rrit jitħallas dawk ir-rati ta' vera kbar u ola. U intkom għettulna li l-ġaz ġustament fl-Irlanda għet jaħdem. Nishtiq, nishtiq li l-kurrituri waqfuni fil-kurritur u jajdu li, li Iva l-affarijiet mexin ħarir fl-Irlanda u nistanajt Iva. Għax aħna vera nishtiqu li dan il-pajis jaħdem, imma l-affarijiet mux qed jaħdmu. Id-dejn dan qed jiżdied il-GNP tagħna l-aħħar erba' snin eh, dawn qed ikompli jonqos u imma maffarijiet affarijiet oħra m'għandix għalfejn ngħidilkom. Imma l-unika xaqtam

ta' l esportazzjonijiet. Aħna bħalissa edin taħt il-medja Ewropea. Il-kollegi kollha tkellmu dwar reċessjoni u ċiklu eh, negattiv. Aħna din iva f'nofs dan iċ-ċiklu u nixxieq li nkun nista' ngħid li qed ikollna suċċess, imma le nkun qed nikdeb għax din mhix is-sitwazzjoni fl-Irlanda u l-aħħar punt għax jiena naf eh, jiena minix membru tal-Kumitat u vera napprezza l-opportunità li tajtuni sabiex nitkellem. Għandna six-pack, fiscal compacts, iva għandna nżomm nżommu mar-regoli imma il-kollegi jafu li bejn l-2002 l-2008 l-Irlanda zamet mal l-patta stabilita u tkabbir konna eh, mxejna aħjar mill ġermanja u Franza ma xorta dan il-fat ma eh, li eh, noħarġu mill-krizi aħarija. Ġifiri, jekk ma jkonni xi tip ta' tkabbir, xi tip ta' stimulu jew inkella xi maħra frata darejn jiena naħseb li se niġu kundannati li se nispiċċaw stat li dejjem rid iħallas lura ħafna dejn bir-rati ta' max vera ola. Grazzi ħafna. Kulħadd tkellem frankament hawnhekk u Hemm ħafna affarijiet komuni f'dak il-intqal. Mhumiex kliem li rridu jisimgħu iż-żewġ esperti tagħna. Ma nixtiequ li aħna ikonna tweġibiet diretti minnha tagħhom l-iktar fir rigward tal-rati tal-imax dawn iridu nindirizzawhom. Fejn kien hemm xi self fejn pajjiżi kellhom 3% żejda. Aħna dejjem edna illi dan qatt ma kellu jkun. U għandu jkun hemm aġġustament blura hemmhekk. Fadlenna xar minuti. Ma nafx min irid jibda Klaus inti tajjeb wis. Iva, jien ukoll ser inkun dirett magħkom, irrid inżomm fil-qosor ukoll, għandi ħafna mistoqsijiet x'inhu jiġeb. Aħna smajna l-opinjoni tal-Irlanda mill-membru Irlandiża tal-Parlament hawnhekk. Jiena nista' ngħidilkom l-opinjoni tal-Eurogroup u ta' Trojka hija illi l il programm tal-Irlanda qed jaħdem dan ma jfissirx illi l-popolazzjoni mhux qed issofri. Imma il-miri intlaħqu u d deficit tal-kontijiet kurrenti issa inbidel f'surplus is-sena l-oħra u s-surplus qed jikber. U dan huwa indikatur importanti li juri li l-kompetittività qed tarġa' tiġi l-kuprata u anke l-kompetittività l-intilfet fl-ewwel deċenju tal-emu iżda rajna illi fadal xisir progress. Ovvjament il-poplu qed isofri u ma jridx illudi ruħu iżda l-Irlanda kienet qed tagħmel progress kbir inti tgħid ir-rati tal-interess qegħdin jolew le rati tal-interess fl-Irlanda ġew naqsa bin-nofs kienu 14% għal bonds tal-gvern u issa 7.5% kważi bin-nofs naqsu. U s dan qed jirrealizzaw ma nistgħux ngħidu li rati tal-interess qegħdin jolew. Mhux vera ilhom jonqsu Dak kien dwar l-evalwazzjoni ġenerali dwar il-msoqsi speċifiċi issa sur Bullman. Ma naħsibx illi wieħed jista' jgħid illi l-ispejjeż ta' l-organizzar tal-IFSF mod intergovernattiv l-ispejjeż huma iktar qoljin milli kju kena namluħ bil-metodu komunitarju Naf li hemm ħafna konsiderazzjonijiet politiċi iżda din ma kinitx il-mistoqsija tiegħek, ma nistgħux ngħidu li l-ispejjeż finanzjarji jistgħu jkunu għaljin ser ikunu għaljin. Kważi sentejn ilu l-unika mod ta' malaj kif stajna namluħ kien il-mod intergovernattiv li FSF huwa organizzat taħt il-liġi ta' Lussemburgu li jessem issa serjaqa taħt il-liġi internazzjonali, taħt it-trattati internazzjonali, diġa dan jieħu aktar ħin. Wis probabbli kieku provajna nagħmlu dan tles snin ilu li FSM kienet tibda topera minn issa, imma se tibda topera fi ftit ta' xhur permezz ta' dak l-approċċ li kellna. Il-mistoqsija dwar FSF li SM kien hemm min talab dwar Eh, kemm mistaqsa dwar l-aħħar alternattiva li jkun li sibi ħafna stati membri u anka li sibi jemnu illi għandu jkun hemm sim tal-xogħol bejn il-politika fiskali u l-politika tas-suq dan huwa prinċipju ekonomiku tajjeb u dan jista' jiggarantixxi l-indipendenza ta' Bank Ċentrali. Li sibi jekk għandu xi jkun l-aħħar alternattiva s-settur bankarju fiż-żona euro m'għandniex dubju dwar dan huma ħadu azzjoni xirqa mod partikolari f'dawn l-aħħar ġimgħat iżda li sibi m'għandux ikun l-aħħar alternattiva għas-sovrani. Dan huwa prinċipju solidu politiku u anke n-naħa legali jekk li FSF u li FSM kellu jkollhom bank dan ikun viċin il-monitoraġġ tal-gvernijiet u kif tafu it-trattat tal-Unjoni Ewropea ma jippermettix li jkun hemm dan. Bosta kelliema staqsew dwar l-aħjar użu tar-riżorsi, riżorsi li fadal tal-FSF u l-ISM. Xi ħadd staqsa jekk għandu xiġi użat għall-interventi għal rikapitalizzazzjoni tal-banek dan jiddependi fuq il-ħtiġijiet. Bħalissa, jekk naraw li FSF biss, impenjajna 10% tal-kapaċità ta' self tagħna u 40 biljun għall landa u l-Portugal għas-sentejn illi ġejjin. Minn 440 biljun ser ikonna bżonn ħafna flejjes għall-Greċja, imma xorta ser jifdal ħafna biljuni ma nafux min jeħtieġhom dawn il-biljuni dawn il-flejjes jista' jkun hemm pajjiż illi jitlob da l-assistenza. Ma nafux u ser ikonna pajis, jekk ikonna dan il-pajis, e, jiddependi x'tip ta' problemi għandu dan il-pajis jekk huwa fis-settur bankarju jista' jkun li jkollna nagħmlu rikapitalizzazzjoni bankarju. Jekk irridu naqsu ir-rati ta' li ma nistgħu nagħmlu intervent fuq is-suq sekondarju. Jiddependi li ma pajis ser jirrikorri għal e, l-faċilità Ja kwistjoni pjuttost miftuħa u għet ma jistax jiddeċiedi f'termini astratti. Ser għafawnek, hawnhekk. Jekk forsi ma semmejt xi ħaġa Marku forsi tista' twieġeb inti. Grazzi tas sewina napprezza l-ewwel qabel kollox. Il-kummenti hawnhekk. L-onestà tagħkom hawnhekk għanna pajizi li għedin jiffaċċaw għazliet differenti, għazliet diffiċli, u anke istituzzjonijiet li għandhom għazliet diffiċli xi għamlu. U tajb li ngħidu l-affarijiet kif huma. Issa se nagħmel xi kummenti ġenerali qabel ma ngħaddi għal kwistjonijiet partikolari. ċaġa ġenerika, ma ser intennija l-opinjoni illi disciplina fiskali fl-ekwità huma antinomiċi, ġifiri ma jistawx jinkisbu fl-istess waqt, din dan huwa kunċett ħażin, ħażin mill-bidunet. U l-iktar eżempju sfaċċat fl-Ewropa huma il-pajjiżi li huma l-aħjar f'termini ta' disċiplina fiskali u fl-istess waqt jiggarantixxu livell qoli ta' ekwita u distribuzzjoni tar rizorsi u tal ekwita It-tieni punt dwar il-politika fiskali u il-pressjoni li dan jagħmel fuq it-tħul u it-kabbir. Aħna fl-Ewropa għandna strateġija fiskali illi mhijiex dwar it-retrenchment, it-trażin kullimkien. l ekofin stabilixxa serje ta' prinċipji għal politika fiskali f'din il-kriżi li għaddejjin minna ħafna eh, pajjiżi għandhom dejn għoli u m'hemmx alternattiva biex jitnaqqas dan id-dejn milli jibqa' jola u għalhekk dan irid ikun ikkonsolidat Iżda, fl-istess waqt hemm ħafna pajjiżi li m'għandhomx alternattiva, m'għandhomx aċċess għas-suq irdu jerġgħu jibnu l-fiduċja, hemm xi pajjiżi oħra li għandhom marġni għal manuvra huma jistgħu iżommu l-istruttura il-deficit strutturali tagħhom. Iżda iħallu l-istabilizzaturi awtomatiċi jaħdmu. U għalhekk hemm strateġija ta' attitudni differenti fil-pajjiżi differenti. U din hija importanti li nifmuha biex nifmu kif jinsabu l-affarijiet fl-Ewropa. Aħna nefasizzaw ħafna dwar il-kwalità u l-għamla ta' dan it-trażin fiskali. Nafu li mill-punt di vista ta' kemm ser idum dan ir-retrenchment, il-punt di vista tal-ekwità mhux l-istrateġiji kollha huma l-istess u permess tal-Istrateġija Ewropa 2020 aħna Inġelu, l-Istati membri jagħmlu l-aħjar għażliet f'termini ta' kwalità u għamla. Jidher biċ-ċar illi l pajjiżi u hawnhekk kienu naqbel ma' Klaus pajjiżi bħall irlanda il-Portugal, il-Greċja, imma anke oħrajn. Dawn il-pajjiżi għaddejjin minn żmien diffiċli li l-programm jaħdem ma jfissirx li nistgħu naraw ir-riżultati mill-bidunet, ir-riżultati kollha kemm huma imma eh, hemm il-prekondizzjonijiet biex wieħed jarġa' jibda jkollu tkabbir jikseb il-kompetittività. U dawn il-prekondizzjonijiet jibdew jaħdmu għall-inqas. Nixtieq nirreferi għal każ partikolari għaliex dan huwa programm li għadda miċ-ċiklu kollu tiegħu, il-każ tal-Latvja. Kien l-ewwel pajjiż u dan il-pajjiż għadda minn perjodu ta' aġġustament illi kien wieħed aħrax immens, imbagħad reġa' kiseb il-kompetittività naqqas id-deficit il budġetarju naqqas id-deficit fil-kontijiet kurrenti għadda għas surplus u kellu rata ta' tkabbir tajba ħafna sena l-oħra. Issa il-dbassir ovvjament huwa inqas għaliex hemm reċessjoni globali iżda Hawnhekk nistgħu niżguraw il il-pajjiż kun jista' jerġa' jikseb aċċess għas-suq f'ċertu każijiet mod aktar maġġel milli wieħed bassar minn qabel. Kien hemm mittelf persuna eh, emigrat mill-Latvja dawn in-nies fejn ser imorru eh, fir ta' pajjiżi oħra. Mittelf persuna illi telqu mill-Latvja. F'pajjiż illi għandu ftit iktar minn żewġ miljun persuna. Din hija mobilità ovvjament. Dak illi għanna fil-kas tal-Latvja jiena kont qed ngħid huwa li fl-implementazzjoni tal-programm aħna kellna nirranġaw l-intenzjoni inizjali tal- gvern u ninsistu illi jkollna aġġustament aktar ibbilanċat għaliex il-gvern rrit illi jagħmel kollox dak li għandu x'jaqsam l-infiq u għalhekk aħna qed narridu ndaħlu miżuri ta' raġunament. More equity than uh, doing everything on the spending side, though we know that in general terms it is better to do more on the spending side for sustainability reasons than